Okay, good afternoon. Let's start. The first point um, in the meeting of this morning. The... Fil-laqa ta' dal-oddu l-koordinaturi adottaw daw id-deċizjoniet li senajt. L-ewwel net l agenda tal-laqa għal 21-23 ta' Deċembru adottajna l-aġendi. Il-koordinaturi qablu mal-talbit kollha tal-gruppi anki mill-proposti tal-ħodoru tal-ennaj. U bat opinjoni fisem ittra, fil-forma ta' ittra fuq il-deċizjoni tal-Konsil fuq il-Brexit. Il-porraba punt Il-koordinatori jappoġġaw il-ħames punt u li nibatu itra l-President Sassoli biex iqajem il-kuxenza fuq il-petizzjoni 1056 um, tal-2016. Il-membri se jitkellmu kol fuq eh, petizzjoni oħra Mbagħad hemm is-sitt punt. Għażilna żewġ esperti, Klaus Hacklander u espert ieħor. Is-seba' punt qablu biex nistiednu l-qorti tal-awdituri fil-jannar. U bat il-petizjoni 363, 451, ta' din is-sena se jibqa' miftuħin. U l-petizzjonijiet l-oħrajn se jingħalqu kif ġi propost mill-President. U 383 se tingħala wara li wara talba tal-sendi. Id-disa punt. Kien kien hemm punti li ma tqajn li ma tkellimniex fuqhom imħabba ma kienx hemm biżejjed ħin u se jiġu diskussi fil-laqalimis. Issa ħan nitkellem bl-Ispanjol. Mela issa hemmorru għal punt tal-agenda tagħna tal satax għax ovvjament aħna bdejna bħala komitat petizzjonijiet il-bieraħ għar l ofsinar se nkomplu illu u wasanna fejn għandna tliet petizzjonijiet Wieħed wieħed disa erba' żbarra 2017 Marija del Carmen Varela Vero Spanjola fisem l-Assoċjazzjoni Galega Kova Krea fuq il-proġett tal-Minieri tar-Ram Fitura Galizja mbagħad il-petizzjoni 0174 żbarra 2018 minn Ismail Antonio Lopez Pera Spanjol f'isem l-Assoċjazzjoni Ambjentali e Kultura Peton de Lobo fuq il-proġett tal-Minieri Fitura La Korunja u l-petizzjoni 0386 żbarra 2018 minn Isabel Vila ta' Spanjola fissem il-plattaforma eh, eh, versinal Mina Tuoro o Pina Non fuq il-minira tar-ram fil-Galissja. Están hoy presentes entre nosotros y por tanto cada uno de los peticionarios tiene... Mela, għanna ħames minuti għal kull petizzjonant um bat ovvjament li zoċ minuti fl axra replika u ngħaddi il kelma l Luis Galardo Zafra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 għandek hemm bżonn titkellem iktar bil-mod għax l-interpreti ma jfmux. O oh, le, impossibli. Iridu. With toxic sludge. Years ago, I moved to Madrid to Toro, looking for a place to raise my children away from this pollution. We live in the village of Coritas by the Pucheras. E, interpretu jidispieċi, imma il-kellim għet jitkellem b'mod illi ma jiftijemx assolutament. Niprofa namil dak li nista. Mela, t-nġis ta' metalli tqal. Il-president infatti qed tajdlu Eh, biex jitkellem iktar bil-mod, eh, tini darba li għetajlu dan. Interpreti għedin wara l ħġieċ hawnhekk u eh, il-President jirringrazzjaw, maħna nirringrazzjaw il-President. U l-unika ħaġa fil-minieri tal-metall għanna direttiva fuq l-ilma u limiti ta' sostanzi li nitsu għanna direttivi fuq l-iskart fuq il-tailings Umbat hemm Santa Komba. U għatanna għanna ħafna sostanzi kimiċi illi permezz tal-ilma jidħlu eh, fil-blat. il-liġijiet mhumiex rispettati u dan jfisser illi l-Parlament u l-Kummissjoni għandhom ħafna xi jagħmlu hawnhekk. Aħna anki jekk nipprotestaw imma eh, jeħdux eh, ħsieb ta' dak li qegħdin ngħidu. Hemm konvenzjonijiet li huma ignorati, u anki minkejja li kunem il-menti kontinmi minna ħatana. Anki il-prosekutur pubbliku ħareċ uh, b'investigazzjoni pubbliċi u l-imħalfin mandomx risorsi biex jagħmlu investigazzjoni twali li rigwardaw l-ambjent. <coughs> L-amministrazzjoni tafu dan u xorta għada tneħi l-informazzjoni minn qoddim il-pubbliku, il pubbliku e, Id-drittijiet tal-bniedem hawnhekk mhumiex qed jiġu rispettati u l-ambjent qed jiġi mniġġes. anki kieku ma nirrispettawx waħda biss mid-direttivi tal-Unjoni Ewropea, eh, xorta eh, ikun hemm ħafna tniġis. Eh, Messa bejnijiet u fit-88 ġiet maluqa din il-miniera u mbagħad reġgħet infetħet fl-2000. U issa qegħdin jixtru l-artijiet tagħna u aħna m'għandniex leħen. Irridu neħduwa bis-serjetà l-liġi u nitolbukom inżommu il-petizzjoni miftuħa u tamlu anki missjoni biex tiġu taraw e situazzjoni kif ini ftoro. Din hija nishtiqukom titkelmu mal-prosekuturi pubbliċi u mal-imħalfin. U biex tifmu għaliex id-direttivi tal-Unjoni Ewropea mhumiex qed jaħdmu. U nitlobukom titkellmu magħna u komunitajiet oħrajn li qegħdin ibatu l-konsegwenzi tal minieri Aħna qegħdin hemmhekk bidejna miftuħin nistennew lilkom. Grazzi ħafna issa Sinjura Maria del Pilar Sampdora Laranga. Grazzi ħafna. Jiena um, jeda 60 uh, gram trubis mill-minjera u għawnek jiena ed hawnhekk mhux biss bħala mara li tiddefendi l xogħol sostenibbli tagħha imma fisem uh, ta' eluf ta' professjonisti tal-baħar sajjeda oħra illi jixtiequ illi jkollna protezzjoni eh, tal-ilmiet tagħna tant eh, delikati kif ukoll jagħmlu parti minn natura elfejn. U għalhekk din il-parti tal-xmara hija importanti ħafna għar-reġjun u għall-ekonomija tal-Galizja eh, mħabba x xogħol dirett illi jiġġenera jiġifieri sajjieda u oħrajn jagħmlu parti mill-industrija tas-sajt u għalhekk dan huwa grupp kbir illi jixtiequ jibqgħu hemmhekk jgħixu u jaħdmu. Il-flotta tas-sajt tagħna għandha 1700 dgħajsa. Ġifiri għandna wkoll iktar minn 800 persuna illi eh, jaħdmu bħala awżiljari f'din l-industrija. U għalhekk dan ifisser illi Eh, waħda mill-iktar kontribuzzjonijiet kbar għall-ekonomija fl-Ewropa u kważi 70% tal-produzzjoni Spanjola tiġi hawnhekk f'dan ir-reġjun tagħna. U għalhekk dan is-settur ehm, jagħti xogħol stabbli speċjalment żminijiet ta' kriżi meta mqabbla ma' attivitajiet ta' ħidma oħra u jagħti xogħol dirett u indirett lil eluf ta' familji. Il-reġunijiet ta' tniġġis tal-xmara tagħna tibda hawnhekk kif tistgħu taraw fuq l-iskrin. L-importanza ta' dak li qed jiġri jispjega dak li qed jiġri hemmhekk għax hemm 31 eh, proġetti ta' minjeri li qed eh, jinfluwenzaw negattivament u għandna eluf ta' nies li ġew fil-Santiago de Compostela biex jipprotestaw ħafna minnhom Eh, eluf kienu wkoll sajjieda nies tal-baħar u aħna konxi tal-konsekwenzi għall futur tagħna għal minjera li mhijiex waħda kontrollata. U għalhekk min-naħa tagħna aħna l-missirietna, ommijietna kienu diġà għexu din il-ħajja ta' theddid. Meta din il-minjera bdiet tniġġes bil-heavy metals tagħha fix xmara u għalhekk ma kienx hemm kastigi sanzjonijiet 30 sena wara. M'għandniex alternattiva oħra aħna konxi kif bil-mod il-mod qed toqtol il-ħajja tagħna, l-mod ta' ħajja tagħna, lejxin tagħna, l-futur tagħna u nafu li l-konsekwenzi se darwaqt se jkunu magħna. U għalhekk din hija żona ta' produzzjoni ta' xogħol u ta' migrazzjoni U għalhekk fil-Galizja aħna għallimna illi ma nistawx eh, konna fiduċja fil awtoritajiet tagħna għax din is-sitwazzjoni ġiet permessa fil-żona tagħna u għal ftit kilometri fit-tramuntana il-menniera edha mhux il-bot mill-etniġis mħabba l-heavy metals u diġà ġew trasformati fil-xmara li hemm qrib ħafna tagħha u għalhekk ma ħnista nippermettu li dan jiġri wkoll ħdejna. U għalhekk aħna qegħdin hawnhekk illum biex nitolbu l-intervent tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex ehm, jgħinuna aħna niġu minn organizzazzjonijiet professjonali, ambjentali u kien hemm delegazzjonijiet ukoll intbagħtu għal dan il-proġett il-ġdid. il proġett il il proġett il ġdid biex improvaw irrasnu dan it-tniċis imma il-gvern ma meċen dejn l-aħħar sena u laqas bizbat dokumentazzjoni li hija essenzjali u għalhekk um, anki batna għall ippo eh, provajna niddefendu soċjetà ċivili, eh, ma nimx rispett tal-konvenzjoni tal-Arħos, imma anki l-amministrazzjonijiet tagħna baqgħu siktin u għalhekk dawn huma setturi produttivi imma dan ehm, dejjem eh, fil-sfond ta' illegalità u għalhekk l-amministrazzjoni qed jinjoraw il-dmirijiet tagħhom qed permetti l mewt eh, tal-xmajar tagħna u qed jipperikolaw il-ħajja tan-nies anki tal-ispeċijiet pereżempju bħal lupu u għalhekk hemm biss erda u mowt aħna nixtiequ illi tiftħu li tibqa' miftuħa din il-petizzjoni u tilqa titlob u nitolbu illi tiġi fact-finding mission fir-reġjun tagħna biex taraw bajnejkom dak li qed jiġri biex taraw ukoll in-natura u taraw in-nuqqas ta' rispett tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. Jekk joġobkom eh, tippermettux li dan isir u jekk joġbok enuna. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Irja Ares Mendes. Grazzi ħafna għal din l-opportunità biex niġu il-Parlament Ewropew. Jien għandi 21 sena u ngħix mal-familja tiegħi eh, fil-municipju eh, ta' Turo fl-Arintejro. U jiena nixtieq inkun naf jekk aħniex ċittadini ta' tieni jew tielet jew tara l-raba kategorija u jekk hemmx postijiet oħra eh, li huma milqutin bħal minjera tal-Galizja tagħna u għalhekk hemm bżonn illi l-Kummissjoni Ewropea tkun responsabbli u ma trattanix bħalli kieku aħna problema u għalhekk x'imdaqqiet insaqsu jekk eh, forsi ġurisdizzjoni Ewropea trattati u direttivi forsi ma japplikawx għalina. Għax hekk jidher li huwa l-każ 25 metru minn min dari hemm il-kanal tax-xmara arawh El Puċeiras, wieħed mill eh, xmajjar li waħda mill xmajjar li għandha illi eh, ġiet imniċsa wara l sfruttament tal-minjeri tar-ram tar-Rio Tinto. u għalhekk qed jgħidulna dan huwa biss dannu eh, kollaterali imma kien hemm tinċis li kien kontinwu u gravi ħafna u għalhekk direttiva tal-qafas tal-ilma ma tapplikax għal turo fil-Galizja u għandna sostanzi perikolużi ħafna għax iniġsu u m'hemmx kontroll. U għalhekk forsi nistgħu nużaw din l-ilma biex insaqqu il- biex insaqqu jew biex eh, nagħtu l-ilma lill bejjem tagħna u għalhekk inti li kieku tixrob minn dan, min dan l-ilma u għalhekk aħna fil-Galizja għandna Eh, l-iktar eh, minieri illi inċsu u jagħmlu ħsara lill-ambjent kif l-artara tkun żona zero illi teddet is-saħħa tagħna u anki r risorsi naturali tagħna ġifieri anki l-miet. U għalhekk il-konvenzjoni ta' Arħus ma tapplikax għal turo fil-Galizja dawk id direttivi ambjentali laqas ma japplikaw għalina u għalhekk aħna Eh, nixtiequ nitkellmu fuq din il-mina li ġiet issa smantellata u isna turo eh, fil-Karizza laqas biss qiegħda eh, fl-Ewropa. Jiena kif huma bdewa missirieti mm, missieri u kif ukoll nannu għandna 250 bejjem u 50 ettari u bħal ġirien tagħna kollha niddependu mill-agrikoltura. Din hija s sistema ta' ħajja tagħna 16 sena ilu aħna bnejna razzett ma' familji oħra kien sforz enormi għax ridna xogħol permanenti u sostenibbli. Imma jekk mhux biżżejjed li batejna tant ħajja kollha eh, mħabba t tniġġis tal-ilma minħabba l-minieri, issa jridu wkoll jeqerduna u jeqerdu wkoll l-ilma tagħna li suppost jipproteġu. Aħna allura ċittadin ta' stini tat-tielet jew tal-erba eh, kategorija, aħna għandna d drittijiet tagħna, isna m'għandniex u għalhekk iridu minn 200 metru minn dari iva 200 metru biss iridu jħallu dawn it-tailing eh, pond eh, tal-minjeri ta' design metru u dan l-iktar minn dak li kien hemm Brumadinho fil-Brażil u għalhekk eh, il ġirin tiegħi mis-sirijieti il-familja aħna xedin nagħmlu. Se mutu għalhekk qed tismawna dawn iridu proġett tal-minieri low cost imma jaħsbuna li aħna ekonomikament marġinali, ħajja tagħna, tagħna tal-familja tiegħek tal-ġirien, isna biss xi ħaġa fattura esterna. U ovvjament l-ambjent huwa biss eh, liability u għalhekk aħna nafu illi però diġà kien hemm 50 nies li tilfu ħajjithom. U għalhekk aħna semmutu wkoll huwa ċert imma illi qabel aħna se nippruvaw dawk li nistgħu nagħmlu biex niġġieldu kontra din il- Konna dan il-mod, kontra dawk li jixtiequ jisfruttawna. Jiġifieri aħna għanna biss li jekk jogħġbok il-President saqsija biex ma timxix daqshekk, ma tiġrix daqshekk u titkellem bil-mod. U għalhekk il-bejjem tagħna l tana tagħna huma biss il-lajn ta' sostenibilità tagħna, l-xmajjar tagħna. U għalhekk meta meta se meta se jkun hemm it-twissija, meta nkunu mitnakol l hekk tippermettux li dan jiġri. Ma tippermettux illi aħna u bħalna u fil-Galizja kollha kemmi ma jkunniex nispada ta' Damokles fuq rasna. Tippermettux illi aħna nkunu ċittadini ta' tieni tielet jew raba kategorija, aħna maħniex fatur esterna, maħniex biss statistika ta' eh, possibilità u għalhekk ejjew ejjew f'Turo ejjew fil-Galissja araw bajnejkom qabel ma jkun tard wisq eh, u taqraw il-qerda tagħna fl-aħbarijiet u għalhekk dan hu l-futur tagħna ma dan mhuwiex il-futur li aħna qed noħolmu għal dawk li se jiġu warajna. Grazzi ħafna lill petizzjonanti kollha. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni lil Daniel Fernandez Gomez. Muchas gracias, señora President. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna l nanti kollha, l-prezentazzjonijiet kollha eh, ta' raġunijiet illi jħasbuhom eh, ħafna għal dik li għall installazzjoni tal-minjera eh, ta' tar ram ta' Turo illi ġiet abbandonata illi mbagħad l-effetti ta' tniġis fuq l-ambjent u l-iktar fuq l ilmet fuq ix-xmajjar u t tħassib tagħhom ta' dan il-proġett ta' ftuħ minn ġdid tal-minjera li qiegħda fażi ta' valutazzjoni eh, ta' impatt ambjentali. Issa, min-naħa tal-Kummissjoni nixtieq nibda billi nirrikonoxxi l valur illi din l-industrija eh, ovvjament għandha għall iżvilupp tal-ekonomija tal-istati membri dan huwa s-settur ekonomiku soċjali u għaldaqstant Eh, joħstolqu protezzjoni imma ovvjament nirrikonoxxi fl-istess waqt il il il-nuqqas ta' protezzjoni jista' jkun hemm fuq l-ambjent mħabba dawn l-attivitajiet. U għalhekk il-Kummissjoni Ewropea eh, l-Unjoni Ewropea adottat strumenti leġislattivi u lan ewlieni huwa dan illi inaqqas kemm jista' jkun issowwi kemm jista' jkun dan l-impatti eh, tal-sfruttament tal-minjieri eh, minħabba s saħħa tal-bniedem. U għalhekk nixtieq infakkar ukoll għal darba darbtejn li huma l-istati membri l-awtoritajiet kompetenti l-ewwel responsabbli tal-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni Ewropea u għalhekk l-implementazzjoni tal-mezzi li huma eh, antiċipati f'dan l-istrument leġislattiv permezz tal-entitajiet leġislattivi nazzjonali kompetenti f'dan il-qasam. Bil-approċċ strateġiku għal trattament tal-infrastruttura illi l-Unjoni Ewropea eh, u l-komunikazzjoni dotat fil-komunikazzjoni taħt tal-2017 fejn jiġi konsidrati li l-mekkaniżmi huma adegwati biex jittrattaw il-każijiet ta' ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'każijiet individwali huma dawn il-mekkaniżmi li huma disponibbli fl-istati membri individwali. Brabta mal-minjera ta' Turo, l-ewwel net, għal dak illi huwa l-installazzjonijiet li ġew abbandonati f-76 u li huma eh, baqgħu inattivi. Id-direttiva eh, tar residwi mill-sfruttament tal eh, minjeri tapplika għall-installazzjonijiet ta' residwi u minn din id-data ġifiri meta kien hemm id-direttiva u din id-direttiva timponi fuq l-awtoritajiet kompetenti tal-istati membri l-obbligu illi jġestixxu huma dawn l-installazzjonijiet ta' dawn residwi ta' sfruttament tal-minieri biex ma jkunx hemm riski la għas-saħħa tal-bniedem la għall-ambjent u ovvjament għall-arja, t-terra, l-fawna u l-flora u li ma jkunx hemm dannu mħabba eh, eh, xi tip ta' tniċis ieħor, anki ta' storbju, ta' ħsejjes u anki biex ma jolqotx il-pajsaġġ jew lokalitajiet ta' interess importanti. U għalhekk kif qed ngħid qabel, fuq dawn l obbligi li huma fuq spallejn awtoritajiet kompetenti lokali Spanjoli f'dan il-każ? L-Istat membru ikollu bżonn mezzi biżżejjed biex hekk iċ-ċittadini li jikkonsidraw li dawn l-obbligi mhux qed jiġu rispettati kif suppost ikunu jistgħu mbagħad ikollhom rikors għall entitajiet kompetenti biex jeżiġu l-implementazzjoni korretta ta' dawn il-miżuri. Issa għal dak li huwa l proġett ta' ftuħ mill-ġdid tal-mina, Kif kont qed ngħid qabel dan il-proġett huwa fażi ta' valutazzjoni ambjentali awtorizzat u għalhekk attwalment mhuwiex possibbli nidentifikaw xi tip ta' ksur li jista' jkun hemm għal-leġiżlazzjoni applikabbli fuq l-ambjent. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna lilek, Sur Fernandez, issa u għanna round mill-membri tal-Kumitat u ngħaddi l kelma lis sinjura Danoka. Thank you, Chair. Grazzi, President. Dak li rajna waqt il-prezentazzjoni ta' dawn il-prezentazzjonijiet hija verament negativa ħafna, ma dak li tolqotni lili perfettament personalment hija l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni. Intkom edin tobtu fuq responsabilità primarja tal-Istati membri biex jagħmlu l-implementazzjoni u trasposizzjoni tal-liġijiet Ewropej. Ma allora memx responsabilità tal-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattati? Jekk inti qed tajt rappreżentant tal-Kummissjoni il l-liġi Ewropea trid tiġi implementata, allora nixtieq infakrek xhemm miktub f'din il-liġi, per eżempju fid-direttiva tal-2011 in eh, il-numru 92 fuq l-evalwazzjoni tal-effetti ta' proġetti pubbliċi privati fuq l-ambjent, l-artikolu 12 jgħid li l-istati membri u l-kommissjoni se eh, irridu jiskambjaw informazzjoni informazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-din id-direttiva u l-Istati membri se informaw il-Kummissjoni fuq il-kriteri u, u, u livelli minimi li ġew adottati skont l-artikolu 4. Fejn hu dan l-iskambju? Għat inti ma tkellimx fuq u inti ma tkellimt fuq l-ebda talba minnaħa tal-Kummissjoni indirizzjata lejn l-autoritajiet tar-reġun eh, Galizjan jew il-Ministru il-Ministeru tal-Ambjent tal-Ispanja. Jiena ġa mor darbtej fi Spanja f'reġuni differenti eh, fil-żoni minerari fejn hemm metalli peżanti. U laqas f'dawn il-każi ma rajna l-ebda reazzjoni minnaħa tal-Komissjoni jaħslu idejhom u ma jridux jihdu l-ebda azzjoni, x'ifisser fisser dan? Dana mintkomx edin taqdu d-dmir ta'kom. Dina hija l-mistoqsija tiegħi għal rappresentant tal-Kommissjoni u anki u anki tkun ħaġa tajba li namlu missjoni fact-finding biex ninżuru tu toro. Grazzi, Signora Riva. Ma Grazzi ħafna kollegi, jiena nixtieq nagħti l appoġġ tiegħi lill petizzjonanti eh, bħala ovvjament MP kif ukoll membru tal-Koalizzjoni tar-Repubbliki biex mm, kif rajna it-tniċis fil-Galizja huwa wieħed sistemiku għalhekk aħna għandna bżonn inżommu miftuħa din il-petizzjoni x'il-gvern tal-Galizja mhuwiex qed jirrispetta l-konvenzjoni tal-arus fuq l-informazzjoni ambjentali u hemm ukoll ovvjament nuqqas kbir ta' konformità u għalhekk għal din ir-raġuni mħabba il-każijiet il-ħafna każijiet ta' abbuż li hemm din minjera li qed tiġi hemm bżonn illi jkun hemm żjara min-naħa tal-MEPs. Grazzi ħafna, Sinjura Mestra. Grazie ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazza l-petizzjonanti li qegħdin hawnhekk li reġgħu ġo hawnhekk wara kollox u jiena qed nismaħħom u għandi l-impressjoni kif eh, speċjalment dawk il-ġodda li ġew għandna xi MP's li huma eh, ġodda f'dawn il-kumitati imma aħna qegħdin naraw qegħdin nisimgħu il-petizzjonanti li jiġu mill-Galizja biex jitkellmu fuq sitwazzjoni li qed taħsibna ħafna u tawna l-informazzjoni kollha qegħdin hawnhekk biex jagħmlu denunzja ta' dak li qed jiġri u l-isforz qed jagħmlu huma bħala ċittadini quddiem sitwazzjoni li ovvjament ittihom l-impressjoni illi mħabba l-interventi tagħhom, id-dimostrazzjonijiet tagħhom jisom e, huma qed ikom l-appoġġ ta' ċittadini però m'hemmx dawn is-sinjali min-naħa tal-Gvern tal-Galizja u għalhekk dak li rajna fuq l-slides hija theddida kbira ambjentali, jiġifieri theddida tas sigurtà wkoll fil-żona stess theddida għall produzzjoni eh, f'din il-żona kif smajna kif ukoll għas-settur tal bejje is-settur tal-bidja u Um, nafu li din hija problema li tiġi mill-bot ħafna u aħna qed naraw skit ta' gvern li qed jagħmel mhux qed jagħmel xejn u għalhekk qegħdin naraw anke dawn l-aħħar snin ma kienx hemm informazzjoni fuq ir-riżultat tal-studju ta' impatt ambjentali. U anke d-denunza li qed tiġi injorata kompletament emmes anki is elf persuna illi firmat din id-denunzja, jiġifieri dawn il-persuni qalu li ma jistgħux jippermettu li dawn l-affarijiet ikomplu u anki d delegazzjoni li marret kienu fuq dan il-proġett u għalhekk sorpriża kbira li qed naraw fl-Ewropa illi anki l-Ombudsman stess, anki fil-Galizja stess, illi qed jipprova wkoll jikseb informazzjoni ma wkoll ma mhux l ħajja u għalhekk qegħdin naraw anki parti mill-gvern tal-Galizja qed jgħid le tal-affarijiet ma jistgħux ikomplu sejrin hekk u għalhekk ma nistgħux ninjoraw dak li qegħdin nisimgħu hawnhekk ma nistgħux eh, nistennew li jkun hemm disgrazzja u għalhekk qegħdin ngħidu li qegħdin biss elf metru il-bot minn daw in-nies li qegħdin jaħdmu, qed jgħixu, qegħdin fil-periklu reali u għalhekk minn dan il-Parlament Ewropew għandna bżonn ngħidu kemm mhux biss nismaw iċ-ċittadini f'dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma hemm bżonn ukoll nerfgħu responsabilità tagħna stess u mhux biss illi fil-reġjun tal-Galizja ma f'reġjuni oħra wkoll hemm sitwazzjonijiet li jixbu eh, din E, din qed tiġri hawnhekk aħna bħala grupp tal-SND soċjalisti aħna nixtiequ din il-proposta tagħna li mmorru fil-post u naraw x'qed jiġri f'dan ir-reġjun biex hekk nkunu nistgħu nkunu nafu eżatt x'qed jiġri bajnejna fil-miniera ta' Turo illi ovvjament m'għandix xejra tajba u għalhekk huwa importanti wkoll li l-Istati membri iva għandhom il-kompetenzi tagħhom iva kif qalet il-Kummissjoni Ewropea ma hemm bżonn jafgħu wkoll responsabilità tagħhom u wkoll inkunu r-riżultat tal-impatt ambjentali mhux nibqa' fil-limbu u qatt ma nkunu nafu r-riżultat ta' dan l-istudju xejn iktar imma nixtieq nirringrazzjahom u ovvjament ehm, nappoġġa il-petizzjonanti. Grazie. Grazzi ħafna aħna hawnhekk għandna tliet petizzjonijiet ma' bażikament eh, waħda għax it-tliet tal-jum huma konnessi ma' xulxin. Jiġifieri bażikament għandna ehm, petizzjoni waħda kontra din minn miniera eh, ftor u għalhekk jiena nixtieq li jkun hemm isu petizzjoni waħda u jidhirli illi isna għandna bżonn noħoġu isna b'kawża kontra l minjera fil-Galizja u din il-petizzjoni se jkollha konsegwenzi wkoll li ma nistax naqbel magħhom imma konkretament nistgħu ngħidu li ħaġa superflua u prematura u għandna nuqqas ta' bażi għaliex għax diġà din il-petizzjoni kienet fil-leġislatura ta' qabel kien hemm ħafna mistoqsijiet parlamentari u l-Kummissjoni Ewropea fit-tweġibiet tagħha jekk niftakar sew dawn l-aħħar snin fil-leġislatura eh, l-oħra wara li kien hemm dan il-ftuħ eh, potenzjali tal-minjera l-ġdida, ħasbu li kollox qiegħed f'konformità mal-liġi Ewropea. U għalhekk minn dak li smajna wkoll minn MP ta' leġislatura ta' qabel u fl-2018 il-Kummissjoni konfermat illi ma kienx hemm applikazzjoni mhux tajba tal leġiżlazzjoni Ewropea u ma kienx hemm laqas nuqqas ta' konformità min-naħa ta' Spanja jew eh, tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fuq l-amministrazzjoni tal-industrija ta' sfruttament tal-minieri fil-Galizja, issa illum il-rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea diġà għal l-istess ħaġa li, li kienet, kien, kienet irrispondiet il-Kummissjoni għal mistoqsijiet parlamentari u għalhekk il-petizzjonanti għandhom bżonn jagħmlu rikors fuq il livell nazzjonali u għalhekk jidhirli li din il-petizzjoni hija waħda superflua u anki prematura għax biex wieħed jikkundanna x'affarijiet meta laqas biss għandna riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt u laqas biss kien hemm deċiżjoni u għalhekk din il-valutazzjoni ambjentali għadha għaddejja m'għandniex eh, riżultat għadna ta' din il-valutazzjoni u għalhekk qed ngħid li din il-petizzjoni hija prematura u fl-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni għalunna illi eh, għadu għaddej l-istudju u għalhekk l awtoritajiet kompetenti ma tawx awtorizzazzjoni dan huwa punt importanti ħafna għalija eh, mħabba l prematura ta' li għadni kemm eh, tkellimt fuqha. U ngħid ukoll illi l-petizzjoni m'għandhiex bażi għax apparti dak li smajna jidhirli illi għadhom bżonn naraw iċ-ċifri u naraw eh, l-fatti. Għax meta naraw, pereżempju, fuq l aċċess direttiva fuq l aċċess pubbliku l-konvenzjoni tal-Arħus u oħrajn, imma imma hemm bżonn ukoll ngħidu li l-gvern kien Eh, fir-regoli tiegħu trasparenti u fawissu tal-2017 il-gazzetta eh, uffiċjali tal-Galizza tat l-informazzjoni pubblika fuq l-isfruttament tal-minjera tar-ram, ġifieri kien hemm id-dokumentazzjoni kollha kienet disponibbli fuq il-web ġifieri qed ngħidu minn wissu tal-2017. Iġifieri sissa dejjem baqgħet disponibbli fuq l-internet u lek fin il fażi ta' informazzjoni lill pubbliku u la derba tiffinalizza l fażi u mbagħad naraw il-fajl u għalhekk il-delegazzjonijiet sissa huma iktar minn 2000 biex ta' informazzjoni u għalhekk il-petizzjonanti hawnhekk jafu illi l-żona hija ferm iktar qusa u kien hemm ukoll delegazzjoni minn postijiet oħra Fuq it-trasparenza nistgħu ngħidu kien hemm ħafna talbiet għal dokumentazzjoni u erba minn dawn it-talbiet ukoll hemm l-parti mill petizzjonanti li qegħdin hawnhekk u għalhekk kollha kellhom aċċess għal din l-informazzjoni permezz tal-istrumenti eh, li għandhom ehm, fuq l-internet kien hemm din il-possibilità ta' konsultazzjoni u kien hemm biss 32 li għamlu din it-talba u Għalhekk minn dawn il-petizzjonanti kollha eh, laqas biss ġew biex jaraw id-dokumenti u jidhirli dan huwa dan hija informazzjoni illi ehm, jaraq minn dak li qed jgħidu l-petizzjonanti. Issa meta ngħid li petizzjoni m'għandix bażi, anke meta nitkellmu fuq riabilitazzjoni tar residwi tal-manjieri, danu kien hemm diġà pjan approvat mill-minjera għar-restawr tal-minjera antika. U għalhekk nistieq intenni fil-fasi ta' l-studju għadu fasi ambjentali, ta' studju ambjentali. Mhux biss dan jagħmel referenza għal dak li jiġri fil-futur, imma wkoll għal dak li tiġri attwalment. Imma id-dokument Eh, minnaħa tal-petizzanti u koll irrikonoxxa li se jkun hemm restawr u għalhekk biex inqassar ngħid biss mela din il-petizzjoni waslet kmieni wisq m'għandix bażi u hija superflua. U għalhekk diġà għadna illi meta pereżempju kellna wkoll minjera ta' deb u laqas biss kienet awtorizzata u għalhekk il-petizzjoni wkoll kienet prematura f'dan il-każ. U għalhekk fl-aħħar mill-aħħar laqas biss kellha awtorizzazzjoni biex tiftaħ u hawnhekk fl-istess każ. Din il-petizzjoni hija prematura għax il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ma, ma wasalx għar riżultat tiegħu. U għalhekk ngħid lill kollegi li ma jibqgħux għaddejjin fuq din it-triq għax hija ħaġa illi m'hemmx bżonna din il-petizzjoni. Issa, jekk għalxejn tmorru taraw jekk qabel ma toqgħodux tistennew ir-riżultat tal-impatt ambjentali. Grazzi ħafna. Well, I think jiena naħseb illi għandna nkomplu naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet għax jidir li l-problemi huma kbar ħafna jiena ma morċ hemmhekk għax għandna nkomplu għax waċara hawnhekk illi hemm xi liġijiet importanti tal-Unjoni Ewropea li qed jiġu minaċċati. U President nistgħu anki nibatu eh, li itra lill-Kumitat tal-Sajt u lil agri U dinja waħda mill-isfidi li għanna fil-komitati ħafna drabi nistenne wisq u naslu biex meta jkun tart wis. E, e, ħafna drabi konna possibilità li għajmu l-kuxenza u namlu ħafna drabi għamil sens li namluħ minn qabel l-azzjoni. La Jena ma nafx ma morx f'dan il-postijiet, pero ma jidirx minn dak li qed nisma' hawnhekk illi dan huwa ambjent eh, li huwa xiera għal biex wieħed eh, jagħmel bidja u jirabbi l-annimali u biex jgħix. Naħseb li l-Kummissjoni tista' anki tqum daqsxejn u tkun iktar attenta. Signora Elvi. Grazzi, President. Jina se nitkellem u koll biex najt illi memx għalfejn nibżaw minn strumenti ta' parteċipazzjoni bħal dawk tal-petizzjoni u għal daqstant għal possibilità li l-ċittadini jistaw jamlu fuq proġetti fuq il-territori tagħhom. Għax jekk kollox eh, jaħdem so, naturalment m'għandniex għalfejn nibżaw. nibżaw la li kunem dannu ambientali u lanqas li illi, illi jitnaqsu drittijiet ta' ċittadini li jkunu formati. Imma jekk ma jimxux tajjeb u importanti li nisimawhom li ċittadini li jużaw dan l-istrument tal-petizzjonijiet biex ikunu jistgħu jgħidu uh, uh, uh, ksur potenzjali tal- tal-regoli Ewropej u kif kienet għettajt il-kollegi għaw kien anki ninnużaw il-prinċipju ta' prekawzjoni ġifir namlu prevenzjoni minn qabel anki min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropea fuq kif tiġi jiġu implementati l-liġijiet min-naħa tal-istati membri dan huwa importanti ħafna u allora jiena naqbel illi din il-petizzjoni għadha tibqa' miftuħa għal eh, biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni min-naħa tal-kumitat ta' dan il-proġett. Grazzi. Grazzi, m'hemmx iktar interventi min-naħa tal-MEPs mela żewġ minuti għal kull eh, petizzjonant. U nibdew bis-Sur Grazzi ħafna. Imma qabel ma nibda jien, ma nafx jekk hemm xi petizzjonant ieħor illi forsi jixtieq jieħu l-kelma. Imma l petizzjoni tiegħek tikkonkludi ġvija tajtek jew xi ħadd ieħor iż-żewġ minuti inti tagħti żewġ minuti tiegħek li petizzjonanta oħra, mikrofonu jekk jogħġbok ma smajtek ma smajtekx sew, ma ġara xejn. F'ċivi żewġ minuti tiegħek tihom lill petizzjonanta oħra. E tajt, Iva, kif kontet ngħid forsi għal dawk iż-żewġ minuti forsi nista' mfloki jkun hemm il-Isabel kollega tiegħi forsi ta' mir replika Mikrofonu għall president Mikrofonu għall president Ora. La petizzjon 1194. Mela, kif konna din najdu, mela, sur Gajardo jekk joġbok żewġ minuti għall petizzjoni tiegħek. Wieħed wieħed disa' erba' żbar 2017. Grazzi ħafna. Eh, grazzi għal din is-sessjoni napprezza ħafna din is-sessjoni tal-Parlament għax aħna bħala ċittadini eh, sissa nistgħu sem nistgħu naslu għax aħna ma ħadd ma semana la l-amministrazzjoni lokali l il-ġustizzja u l-qas biss kellna xi riżultat u għalhekk aħna dejna qudiem dan il-Parlament għax il-garanzija tagħna bħala ċittadini li nkunu nistgħu ngawdu mid-drittijiet tagħna għax dawn mhux qed jiġri mal-awtoritajiet lokali reġjonali mhux problema tal-lum imma ilha magħna 30 sena. Ġifiri anke meta nitkellmu fuq ir-restawr li għatta li jkollna il-restawr tal-minjira antika dan huwa eufemizmu mhux ir-realtà. U għalhekk aħna għalhekk qegħdin hawnhekk qegħdin nitolbu biex ikun hemm biex dan affarijiet isiru realtà, restaw isir realtà. Jiena ovvjament m'għandix għalfejn eh, nibsa hawnhekk imma din nitkellmu fuq affarijiet veri, realtà, fuq l-art li nixxu fiha jien u l kollegi tiegħi bib tiegħi. U għalhekk hawnhekk f'sessjoni pubblika ikun meta jitkellmu fuq l-informazzjoni li suppost qiegħda pubblika ma tantx ir-realtà qiegħda hekk għax jiena parti interessata u jiena għandi xorti li nkun hekk għax jiena qiegħda jiena qiegħed eh, f'żona mirquta. Imma l-informazzjoni pubblika kienet biss dak fuq il-proġett xejn iktar. U dak li qegħdin nitolbu u maħniex qed niċevuh jiena kont eh, tlabt l-amministrazzjoni tal-Galizja biex ittini r rapporti u dokumentazzjoni kollha fuq dan il-fajl għax tista' tolqotni bħala ċittadin Din hija r-realtà. U jekk jogħġbok ejjew u taraw li dan huwa l-każ. Grazzi. Grazzi lilek. Mela l-petizzjoni wieħed wieħed 2017 issa ġiet konklusa. Iva, issa għandna s-Sinjura San Pedro għal wieħed seba' erba' żbarra 2018 Eh, żewġ minuti wkoll għal replika u konklużjoni tiegħek. Grazzi ħafna. Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Dawn is istituzzjoni dan il-Parlament huma magħmulin minn persuni ħana u għalhekk f'dan l-ambitu lokali, reġjonali, statali u fuq livell Ewropew. Aħna qegħdin hawnhekk għaliex għax aħna ma sibniex soluzzjonijiet Eh, forsi fuq mi suġġett ta' ideoloġija din ma' suġġett ta' ċittadini fejn hemm ħafna leġiżlazzjoni, regoli, direttivi u l-ewwel regolamentazzjoni, sazzjoni, ispezzjoni, soluzzjoni li suppost tkun qrib fl-ambitu lokali u aħna bdejna 30 sena ilu mingħajr tweġiba u waqt li l-mit tagħna tlifnihom u ġew meqrudin u ħadd ma kien interessat, ħadd ma kien sorpriż, u għalhekk aħna qegħdin hawnhekk mhux bħala vakanza jew turiżmu jew ma nix nagħmlu, imma mhux il-każ. U għalhekk aħna qegħdin hawnhekk għax nixtiequ nitkellmu fuq korrent politiku. Mhux il-każ lanqas il-ċifri, dati, il fatti rajtuhom intkom ukoll u aħna bil-paċenza kollha nistennew. Imma qed naraw eh, l-ambjent li qed nitiġġes, l-miet li qed nitġissu u għalhekk qegħdin naraw fil-Galizja fir-reġjun ta' Turo qegħdin naraw li kellna eh, eh, għandna restrizzjonijiet pereżempju tal-ilma matul is sajf u anki min jera li suppost jkun hemm li tikkonsuma litri u litri ta' ilma u mbagħad il-bejjem u n-nies l bistaw jixorbu, għalhekk risposta hija le, le kbir. U għalhekk aħna diġà għandna eh, l-maqjat u se jiġri jekk ikollna eh, diġà konsegwenzi eh, u danni id-kbar. U għalhekk illi nipperikolaw il-mod kif ngħixu lejxin tagħna ma naħsibx li huwa li hemm raġunijiet bħala ċittadini illi aħna li ovvjament eh, ngħixu mill-ilmit tagħna u għalhekk nirringrazzjawkom ħafna tal-appoġġ għal din il-petizzjoni u nerġgħu intennu illi nitolbu li tibqa' miftuħa l-petizzjoni u jkun hemm eh, kumitat ta' investigazzjoni tiġi fil-post kemm jista' jkun maral biex taraw x'qed jiġri fil miniri tal-Galizja. Grazzi ħafna u issa l-petizzjoni 386 barra 2018 Irja Ares Mendez. Żewġ minuti u nofs għalik ukoll. Iva, wara nofsinhar it-tajb lil kulħadd, grazzi ħafna lilkom il-koll tal-li l-għajtuna hawnhekk eh, sentejn wara li batna l-petizzjonijiet tagħna u nafu li hemm ħafna problemi fil-komunitajiet kollha tagħna u f'dawn l-aħħar sentejn aħna provajna niġbru l-informazzjoni kollha li stajna u aħna ġibniha u bħala appoġġ għall petizzjonijiet eh, tagħna biex naraw anki mal organizzazzjoni ta' protezzjoni internazzjonali anki għall-UNESCO għax hemm files anki quddiem l-Ombudsman pereżempju kif ukoll uh, files ta' eh, u uh, talbiet ta' allegazzjonijiet il kif eh, il-sur kien ukoll illi uh, tkellem qabel mhux qed niftakar ismu u ħafna files u rapporti oħra anki fuq il-perikli wkoll tal dawk li huma dak li huwa l-ilma qiegħed il-slaġġ e, biex ma jkunx hemm approvazzjoni tal-miniera ftura dan huwa proġett illi se jipperikola se jkun ta' ħsara ta' dannu għal dawn il-mit tagħna ta' dawn l-aħħar 30 sena aħna nafu x'jiġifieri li jkollok miniera miftuħa tar-ram u dan huwa r-riżultat l-ilma illi toħroġ mill-xmara tagħna hekk hi m'għandix m'hemmx fawna, m'hemmx flora, m'hemmx xejn. U għalhekk aħna nsaqsu li se jkun hemm investigazzjoni għax fletlin sena aħna l-ilma tagħna ekku u għalhekk fl-1988 meta l jira ġiet smantellata u qalet li issa tixtieq teġa tinfetaħ aħna ma nixtqux li qatt ma tinfetaħ u għal dawk illi e, joħorġu proposta jaraw li din iż-żona ta' ħsara ambjentali għax aħna din danu l-ilma tagħna. Jekk proġett jekk żona ma jkunx hemm rekrupru ambjentali f'mod opportun f'30 sena u bil-beħ tal-art u tal-ġid minn jara il-liġi tajt li ma tistax jinfetaħ proġett fl-istess art u għalhekk aħna ġejna hawnhekk obbligati in nippreżentaw dan il-Parlament Ewropew fid-dawl ta' direttivi tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx rispett tal-ilma, tal-art u ta' minjera li diġà hija magħluqa u aħna gawdejna mid-dritt tagħna għall-informazzjoni imma l-informazzjoni ma kinitx sħiħa Jekk jogħġbok trid tista' tagħlaq, tat il-President. U għalhekk aħna qegħdin eh, biss in jien għandi ħajja personali tiegħi qed nitlef iż-żmien u il l-amministrazzjonijiet lokali ma nunix u aħna qegħdin hawnhekk nagħmlu denunzja l-fatt illi dawn huma l-fatti u ma kinniex għajnuna mill-awtorità lokali u dan l-aħħar rikors tagħna. Grazzi ħafna lill petizzjonanti kollha wara li smajna il-petizzjonanti, il-Kummissjoni, il-gruppi parlamentari, il-membri tal-Kumitat, il-proposta tal-Kumitat huwa illi nżommu miftuħin dawn it-tlet petizzjonijiet u nittamaw li toħroġ informazzjoni ġodda ir-riżultat tal-istudju ambjentali u nitolbu lill kummissjoni Ewropea li tkompli tina l-informazzjoni u biex ikun hemm missjoni mhix il kompetenza tal-presidenza ma tal-koordinaturi u għalhekk aħna nżommu dawn il-petizzjonijiet miftuħin. Grazzi ħafna. Issa mmorru għall petizzjoni li jmiss eh, dan huwa l-punt 20271 271 barra 2019 minn Silvia Onjate Moja Spanjola fuq il-pensjonijiet tar-Romol. Mela, hija preżenti s sinjura Onjate għandha ħames minuti għal bħala spjegazzjoni tal-petizzjoni tagħha wara l-offsinari tajb lil kulħadd. Mela, aħna eh, nafu illi ehm, kien hemm eh, twaqif tal-assoċjazzjoni Eh, tal-Romol Spanjoli u din lan huwa l-istudju tal-drittijiet tal-liġi, speċjalment fejn joqtu l mara u l familja il-regoli eh, legali kollha. U Marija Telo eh, tkellmet u qalet mod partikolari li d drittijiet permezz ta' leġiżlazzjonijiet jirregola kif suppost il-ftehmiet soċjali meta l politika tippermetti u lek sinjuri Jiena illum hemm bżonn nirringrazzja lill kumitat tal-Petizzjonijiet fisem il-familji kollha tar-Romol biex tatna dan l-ispazju dan il-ħin. Għalina dan din huwa din hija ġurnata storika għax persuna bħali mara eh, illi romlot tiġi hawnhekk Brussell mill-nofsinhar tal-Ewropa biex tiddefendi kawża ġusta. Aħna ma, ma ġejtx eh, waħdi imma għandna daw kollha illi qed jgħixu din is-sitwazzjoni eh, permezz ta' l-internet naf żgur illi qed jisimgħu is-servizz tajb ħafna ta' l-interpreti u għalhekk bdejna b'seba eh, nisa imma issa qegħdin erbajn f'Spanja kollha għandna n-netwerk tagħna ta' komunikazzjoni fuq livell nazzjonali u bdejna b'sens politiku u soċjali biex inbidlu artiklu tal-leġiżlazzjoni tagħna l-artiklu 221 tal-liġi fuq is-sigurtà soċjali u dawn l-aħħar xhur aħna wasalna l-kunsens politiku ta' 20 muċipalitajiet u presentajna mozzjoni u l-konsens unanimità ta' Federazzjoni Nazzjonali ta' Romol eh, ta' Sevilla eh, tal-grupp tal-unions ukoll tal-partijiet kollha interessati fuq dan il-livell fl-Andalusija li għatu appoġġ li dawn ir romol bħala partijiet interessati. Dan is-suġġett issa taf bih l-opinjoni pubblika u hawnhekk tistaw taraw il-mozzjoni fuq l-iskrin din hija dik li din nippreżentaw li fejn hemm unanimità u konsens f'Andalusija fuq dan is-suġġett. Tajjeb wisq. Mela, hawnhekk nikkonsidraw illi tajjeb illi nkunu nistgħu niddefendu ir-Roma kellna ħafna laqat, ħafna appoġġ, kważi 270 Eh, eh, persuni li laqgħu din il-petizzjoni ovvjament ma kienieċ eh, ma kienx proċess faċli biex naslu saw il-municipalitajiet kollha tawna l-appoġġ u għandna iktar minn żewġ miljuni ta' abitanti illi appoġġaw din il-petizzjoni imma veru li aħna għandna mozzjoni soċjali fissa mit-tfal tagħna ma nistgħux naċċettaw illi eh, dawn it-tfal isiru orfni ta' tieni kategorija ta' ċittadini għandna bżonn niddefendu l-futur, però l preżenti wkoll ta' dawn it-tfal u għalhekk ġejna hawnhekk. Se nitkellmu ħafna affarijiet, drittijiet, tfal, esklużjoni imma l-iktar fuq liġi ħażina illi mhijiex ġusta ma tirrispettax id-direttivi Ewropej, tikser il-Kostituzzjoni Ewropea u mingħajr raġuni ta' xejn legali Eh, tolqot ħafna nies. Nafu li l-istati membri huma sovrani huma biex joħorġu b'leġiżlazzjoni fuq il-pensjonijiet imma qegħdin naraw illi liġijiet qed jevolvu ruħhom hemm bżonn jikkorrispondu għal realtà soċjali u għalhekk nitolbu illi jkun hemm ġustizzja u mhux diskriminazzjoni. U għalhekk eh, nistgħu ngħidu f'kemtejn illi liġijiet ma jagħtix illi għal ehm, persuna illi eh, tormol u ma tkunx fir reġistru jiġifieri dan skont l-artiklu 221 tas qatt sa sigurtà soċjali jekk tkun gwadanjat anki ċentesmu iktar milli suppost il-koppja kienet għalat dan id-dritt jiġi eliminat tkun li ma tkun l-evoluzzjoni taċ ċirkostanzi tal-familja u ċirkostanzi ekonomiċi tagħha jiena pereżempju jekk wara l mot ta' tar raġel jiena minix qed naħdem issa qabel kont naqla forsi ftit iktar imma issa minix qed naħdem u għaldaqstant għandna bżonn eh, naqalaw il fusa xaħna wara kollox ħallasna il sigurtà soċjali u mhux niġi kastigata. Msax ikun li artiklu ta' qatt ta', ta liġi ħażina eh, eh, tagħmel mit-tfal tan mill-familji tagħna eh, ċittadini ta' tieni klassi u għalhekk dawk illi eh, ġew romlow wara għandhom Eh, disgrazzja illi ma jibbenefikawx minn din il-pensjoni u għalhekk anki fid-dawl tal-ekonomija u l kundizzjonijiet soċjali hemm bżonn ngħidu illi hemm anki l-small print, ġifieri anki d-dettalji huma importanti għad daqsant nikkonsidraw illi għandna bżonn naġixxu b'mod turċenzi maħniex qed nitolbu waqt nitolbu deroga tal-artiklu 221 imma reviżjoni b'mod retroattivi minn meta daħlet fis il-liġi. Iġifed, din nitkellmu anki ta' sena wara id-dħul fis seħħ diġà kien hemm dibattitu fil-Kamra tad-Deputati u l-partiti politiċi kollha eh, qablu fuq l-urġenza li jkun hemm bidla imma għaddew għaxar snin u għalhekk wasal il-waqt għax huwa żball, eh, żball rikonoxxut u għalhekk ma jistax ikun żball il nżommuh. Hemm miljun u nofs ta' familji li potenzjalment qegħdin f'periklu u għalhekk nikkalkolaw illi diġà qegħdin xi 1800 persuni mal-qotin mil qotin jekk jogħġbok um, tittala tajt il-President nikkonkludi billi ngħid li din hija ħaġa illegali u għalhekk ma nistawx nippermettu li tfal tagħna eh, jgħixu eh, bħala fit-tieni kategorija fl-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-fatt li hemm it-Trattat tal-Lisbona, il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u liġijiet oħra għalhekk nitolbu lill Parlament Ewropew li iżżomm miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Pasaríamos ahora la palabra a la comisión, a Juliana Pagliani, que es del Departamento de Empleo. Eh, gracias, señora presidenta. Sanate el micrófono, lil membri. Il-firmatari ta' din il-petenzjoni illi riguarda il-fat li memx pensjoni ta' reversibilità għal kopi eh, eh, anki minkejja li din hija problema importanti imma sfortunatament il-liġi Ewropea ta' kompetenz, tati kompetenza eh, fuq dawn l-affarijiet li l-istati membri għal daqstant f'dan il-kas aħna ma naraw l-ebda ksur tal-liġi Ewropea. Għalix il-kompetenza miex tal-Unjoni Ewropea ma tal-Istati Uniti u l-Kummissjoni barra eh, mill tagħmel studju, tagħmel rapport biex tara x'inhu jiġri fl-istati membri ma tistax tintervjeni. Aħna għal daqstant nitolbuk eh, tkompli tirreferi għall autoritajiet nazzjonali, l-rati nazzjonali u jekk l-ebda u wieħed minn dawn l-istrumenti ma jaħdmux u ma jwaslux għal soluzzjoni u jekk eh, taħseb li għatem ksur fondamentali ta', liġi, allora tista' tagħmel appell l qorti Ewropea. Però l-Qorti Ewropea eh, tista' tintervjeni biss jekk il-passi kollha u l-istrumenti kollha nazzjonali diġà għaddew eh, diġà għaddejt minnhom. Sfortunatament min-naħa tal-Kummissjoni skont l-artikolu u 153 tal-tħaddim eh, tal-Unjoni Ewropea ma nistawx nintervjenu. Grazzi ħafna, issa nisimaw minnant il-membri tal-Kumitat u nisimaw minnant il-Sinjora Maestre. Grazzi ħafna, Sinjora President, l qabel kollox, nishtiq nirringrazza l-petizzjonanta u l-Assoċjazzjoni eh, ħajja Vida talli preżentat din il-petizzjoni u ġiet hawnhekk quddiemna biex tispjega din is-sitwazzjoni li badubju ta' xejn toħloq diżugwaljanzi. Ah, u għalhekk kien hemm pass importanti fil-leġiżlazzjoni għal dawk li huma l koppji li mhumiex miżżewġin u għalhekk din hija sitwazzjoni illi ġib id-diżugwaljanza magħha u ma jistgħux ikunu jistgħu jgawdu mid-drittijiet tagħhom speċjalment ir-romol u t-tfal. U għalhekk il-bidla fil-qatt tal-soċjetà eh, soċjali, tas sigurtà soċjali ba' dubju ta' xejn kien avvanz kbir, imma l-problema hija illi ma kienx hemm il-kopertura għal dawn ir-romol l-iktar illi li meta miet il- ir-raġel ma kellhomx ir-rikonoxximent tal-pensjoni korrispondenti u għalhekk aħna naqblu mal-petizzjonanta għax din hija inġustizzja ċara u għalhekk jekk ma kienx hemm formalizzazzjoni eh, fir-reġistru ta' żwieġra ma jfissirx li mhijiex familja, mhijiex koppja, mhumiex it-tfal tal-koppja e, huma eh, liberi illi jkunu jistgħu eh, jiffurmaw koppja mingħajr ma jiżżewġu u għalhekk hemm bżonn illi eh, ikun hemm il-kumpens għal dak li huwa ġenitur u għalhekk kif qalet il-petizzjonanta għalija fil-ħajja tagħha is-sitwazzjoni tagħha qed tipperikola l-lejxin tagħha tal-ħajja tagħha tagħha tal-familja tat-tfal tagħha minħabba dħul finanzjarju tiegħu u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm eh, mhux biss sussidju ma jkun hemm konsiderazzjoni li jkollha bħal romol u it-tfal li jiġu minn żwieġ reġistrat u għalhekk huwa importanti din petizzjoni hija importanti biex ikun hemm mhux biss eh, sussidju jew xi tip ta' kumpens imma pensjoni biex hekk ikun hemm dħul dinjitus. Issa, eh, kwistjoni oħra li hija importanti wkoll għal dik li għad diżugwaljanza kif qalt il-petizzjoni stess ehm, ixekkel illi jkun hemm pensjoni definittiva u tinjora illi is-sitwazzjoni ekonomika forsi nbidlet meta jkun hemm il-mowt tar-raġel u għalhekk dak li huwa importanti fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea huwa illi għandna xi pajjiżi, xi stat membri bħall franza l-Irlanda, l-Iżvezja u r-Renju Unit hemm l-istess pensjoni li tingħata eh, bla distinzjoni ta' xejn u għalhekk ikun interessanti li forsi naraw dawn l-affarijiet kif qalet ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni Ewropea l-Istat Membru għandu s-seta illi jirregola hu dawn l-affarijiet u għalhekk jekk ikollna din ir-viżjoni panoramika kif ġiet eh, suġġerit minn rappreżentanta tal-Kummissjoni Ewropea dan nistgħu nagħmluh permezz tal-Kumitat Empli pereżempju biex hekk ikun hemm proposta li tkun tista tkun wata ta' armonizzazzjoni tal-istati membri f'dan il-qasam għal dawn il-kopji li qegħdin f'din is-sitwazzjoni pereżempju f'Spanja biex ikun jistgħu jelbu din id-diżugwaljanza u għalhekk nixtieq il-Gvern futur ta' Spanja illi kif tafu ehm, hemm l-elezzjonijiet imma skont l-aħħar informazzjoni hija fil-ġranet li ġejjin ikun hemm ftehim li kollu wara bħala priorità r riforma ta' dan l-artiklu tal-liġi tas-sigurtà soċjali li hija tant ta' dannu u ta' diżugwaljanza u għalhekk il-manifesto elettorali tal-Partit Soċjalista wkoll ukoll eh, daħal din il-modifika ovvjament ma nistgħux naħlu iktar żmien għax wasal il-waqt illi aħna Eh, Namlu dak li nistaw u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet jirrispetta din il-petizzjoni li tistudja l każ li jkun hemm analisi fuq kif din is-sitwazzjoni qiegħda fi pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea u naraw jekk hemm xi tip ta' ksur ukoll eh, tal-drittijiet fondamentali anke f'pajjiżi oħra u għalhekk ninsisti illi Eh, nirringrazzja lill petizzjonanta nirringrazzja determinazzjoni tagħha u importanti li nsibu soluzzjoni u tibqa' miftuħa din il-petizzjoni. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Grea. U ovvjament kunu naqra konċiżi għax għandna ħafna petizzjonanti u petizzjonijiet, ħafna minnhom qed jiġu hawnhekk u għandhom mezzi ta' trasport anke ritorn. Grazzi. Grazzi, President. Iva, kif qalu l-kollegi tiegħi, jiena ma tantx għandi xinżit ngħid, imma jiena Silvja illi nafa hija persuna illi ħaddiema eh, li taħdem, taħdem sew u mhux biss eh, eh, ġifieri kieku ma tilfitx iż-żewġa mhux se sibra f'din is-sitwazzjoni u għalhekk din il-liġi tajt li anki jekk inti inti taqla euro żejjed ġifieri meta din is-sitwazzjoni diffiċli ħafna u kif qalet il-Kummissjoni fil-fatt eh, il-kompetenzja tal-Gvern Spanjol kif qalet Kristina wkoll meta jkollna gvern ġdid ikun hemm il-modifika ta' din il-liġi u din il-modifika ta' artiklu 221 hija diskriminazzjoni ċara li tattakka lin nisa speċjalment u mod partikolari e, ir-romollu meta jkun hemm problema fil-leġiżlazzjoni dejjem in-nisa ikunu mill-qotin l-iktar u għalhekk kif qalet eh, Silvja eh, i armla li tiġi mill-lofsinar, l-ofsinar tal-Ewropa li tisib ruħa din is-sitwazzjoni. Iva, sfida kbira għax mara quddiem sitwazzjoni bħal din bħal tagħha qed tkompli tiġġieled b'assoċjazzjoni li aħna nixtiequ nappoġġjaw bħala grupp tas soċjalisti biex hekk insibu soluzzjoni. U aħna hemm bżonn illi Silvja ehm, qed nagħmlu dak li nistgħu biex dak li qed jiġri eh, fejn toqgħod Silvja ma jiġrix ukoll f'postijiet oħra. Grazzi ħafna, President. Mela jiena wkoll min-naħa tiegħi hemm bżonn li ngħidu li hemm bżonn ta' valutazzjoni ta' dak li qed jiġri anke f'dik il-memorja storika soċjalista l-approvazzjoni tal-liġijiet u mħabba l-iżbalji. U għalhekk biex eh, hemm din il-petizzjoni biex ukoll eh, wieħed jaraf ukoll l-iżbalji tal-passat, l-iżbalji storiċi u għalhekk hemm bżonn li ngħidu mela nistgħu ngħidu l petizzjonanta tkellmet fuq element u prinċipju fejn mhijiex kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea, imma tkellmet fuq prinċipji bażiċi eh, valuri tal-Unjoni Ewropea li huma l-prinċipju ta' ugwaljanza kif ukoll ta' non-diskriminazzjoni. U għalhekk din hija l liġi illi naħseb li hija żball. Din il-liġi u l paragrafu jiddetermina l kundizzjonijiet għal koppja li ma kinitx miżewġa hija kundizzjoni hija nazba. biex jevitaw illi dawn id-drittijiet ikunu tassew drittijiet u għalhekk dawn il-koppji li mhumiex miżewġin jaraw illi ma mandaħlux bħala prinċipju eh, f'din il-liġi imma eh, sfortunatament mm, qegħdin naraw illi l-gruppi tax xelluk ukoll ma jistgħu jgħidu xejn. Jiġifieri hemm bżonn li ngħid illi hija liġi nazzjonali fuq dawn il-koppji li mhumiex miżewġin il mekkaniżmu li dik l-epoka ħasbu li kienet waħda tajba. U għalhekk min-naħa tagħna aħna ngħidu li dawn il-koppji eh, mhux miż-żewġin għandhom bżonn ikollhom l-istess drittijiet bħal dawk il-koppji li huma miż-żewġin għax dawn għandhom bżonn igawdu mill-istess drittijiet biex hekk jiggarantixxu l valuri tal-Unjoni Ewropea, ugwaljanza u n-non diskriminazzjoni u nittamaw illi din il-petizzjoni tibqa ħajja, tibqa miftuħa, nappoġġawha u nittamaw li jkun hemm modifika għal-liġi biex hekk ikollna liġi ta' drittijiet ugwali għal kulħadd. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Duda. Dziękuję za głos Pani Przewodnicząca. Grazie President. Il-petizzjoni bla dubju titlob xogħol profond. U kif aħna stennejna, il-Kommissjoni ma sitax tejna għax dina tirigwarda l-leġislazzjoni nazzjonali u lokali. Però e, kwestjoni li rridu nikkonsidraw li importanti huwa il-ċaħda li wieħed iħallas il-benefiċċju f'każ ta' e, imsieħeb reġistrat li mhux miżewweġ. U li wassal għal telf ta' tħul u anki ta' protezzjoni u anki għat-tfal. Jina naqbel mal-kellim ma li tkellem qabli, e, irridu e, nħarsu nin l-ħjar prassi fl-istati membri biex dawn kwestjonijiet iġu risolvuti e, biex jiġu risolvuti għabbażi tal-aħjar prassi. Naqbel li l-petizjoni tibqa' miftuħa. Is-Sinjura Strass. Grazzi ħafna, President. Lol qabel kollox, grazzi lill petizzjonanta l Silvja ta' din il-petizzjoni fil-fatt ovvjament kellha bżonn jiġifieri mhux hawnhekk biss fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma minħabba l-kompetenza nazzjonali hemm bżonn li tmur quddiem il-Parlament Spanjol biex ikun hemm il-bidla tal-artiklu 221 tal-liġi fuq is-sigurtà soċjali li kienet eh, li kienet approvata taħt Gvern Soċjalista tas-Sur Zapatero fl-2007 fejn l-artiklu eh, kompetenti fuq rilevanti fuq dawk li huma l koppji miż-żewġin um, daħlu uh, din il kundizzjoni għal koppji li mhumiex reġistrati bħala miż-żewġin. Meta l liġi kif nafu obl obbliga wkoll li jkun hemm eh, ekvivalenza bejn koppji reġistrati u dawk li mhumiex. Issa qegħdin fl-2017, jiġifieri 12 sena għaddew, u l petizzjonanta tiġi hawnhekk fejn kien hemm ħafna gvernijiet soċjalisti u ta' formazzjoni politika oħra u u għalhekk anke fil-Kongress tad deputati fil-Gvern ukoll diġà ħasbu bħala bħala priorità. Imma hawnhekk dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet Eh, bi petizzjoni li nittama li tibqa eh, miftuħa witra lill gvern ta' Spanja fejn itolbuh illi eh, jagħti priorità lil din il-modifika għal-liġi fuq sigurtà soċjali. U għalhekk iva, speċina ħafna li hemm ħaġa bħal din fl-Ewropa u aħna għandna bżonn nitkellmu direttament mal-gvern Spanjol biex ikun jista' Eh, isowi dan l-isbal u nittamaw illi grazzi għal dan il-Kumitat tal-Petizzjoni tul pressjoni eżerċitata jiena Spanjola u jekk kon gvern tal-Komissru kol fil-Gvern Spanjol u għalek iċ-ċittadini eh, il-om illi ma jkunx hemm din diskriminazzjoni. Grazzi ħafna. Mela, żewġ minuti għal replika min-naħa tal-petizzjonanta jekk jogħġbok. Mikrofonu jekk jogħġbok. Grazzi ħafna nixtieq il-koll għall kummenti tagħkom għal rida eh, tajba, speċjalment minn naħa ta' l-MEPs ta' Spanjoli l-iktar u għal daqstandan huwa suġġett mhux ideoloġiku. Fi Spanja nafu li kien hemm il-PPE, mbagħad kien hemm il-PSOE, e, soċjalisti ġifieri u il- eh, u għalhekk u l-popolari, jiġifieri sa mbagħad se jkollna gvern ġdid u anki quddiem il-Kongress tad Deputati il-gruppi politiċi kollha jafu fuq dak li qed jiġri imma kif qalt eh, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea jiena m'għandix ma sax naqbel għax meta wieħed jara il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali Trattat tal-Lisbona li jgħidu li hemm bżonn li protezzjoni ta' tfal taħt l-età ikunu li ma jkunu is-satut ċivili tal-om tkun li ma tkun ir-razza, il kundizzjonijiet soċjali, eċetera. Hemm bżonn ikun hemm protezzjoni anki finanzjarja tat tfal taħt l-età. U għalhekk dan ifisser illi n-nisa jsiru iktar foqra. Hemm bżonn illi nitkellmu fuq il-fatt illi kull mezz ma, jistgħux ikolhom mezzi jew strumenti diskriminaw kontra n-nisa. u 92% tal-persuni illi għandhom sitwazzjoni li fejn isilu romol huma fil-fatt nisa. Għalhekk jekk jogħġbok ftakru fuq dak meta tiġu eh, biex tikbu direttivi oħra. Għax l-istorja turina illi id-drittijiet huma tagħna imma biex ingawdu minn dawn id-drittijiet ma jistax ikun hemm artiklu aberranti, artiklu ħażin illi jgħid illi ċentesmu ta' euro iktar jikkastiga r romol u għalhekk din hija inġustizzja u jmur kontra kull prinċipju tal-leġiżlazzjoni dan huwa suġġett soċjali kawża ġusta u aħna kuntenti illi r romol fl-aħħar mill-aħħar ikonnu qegħdin hawnhekk biex wara li tant għamilna, tant ħdimna nittama illi iva din il-petizzjoni tibqa miftuħa u għall-Istat Spanjol biex isowi dan l-artiklu mod b'effett retroattiv u dan b'rispett tal-liġi. Grazzi ħafna. Sinjura Onjata, grazzi ħafna, smajnik, smajna l-Komissjoni Ewropea, smajna wkoll il-membri ta' dan il kumitat Il-proposta hija illi nżommu miftuħa din il-petizzjoni naf mhux biss kompetenza tal-Istat imma tal-Eżekuttiv tal-Gvern biex il-proposta tagħna tkun li nibqgħu nibgħatu ittra l-Ispanja lill-Ministeru eh, tax-xogħol lid-deputati biex ikunu jafu li hemm din il-petizzjoni fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet hawnhekk fil-Parlament Ewropew f'din il-leġislatura wkoll biex hekk l-eżekuttiv ikun jaf fuq din il-petizzjoni wkoll se Dibattu l-petizzjoni lill eh, kumitat Empli ta' dan il-Parlament biex hekk niddefendu l-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea li għad li hija l-ugwaljanza u l non diskriminazzjoni Grazzi ħafna lilek. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk naf illi kien hemm ħidma twila qudiemna imma l-petizzjoni tibqa' miftuħa dan huwa l-punt ta' dħul ta' ċittadini Ewropea fil-proċess tal-Parlament Ewropew u mmorru għall punt li miss fuq l aġenda tagħna. Muy Kontinuamos kon il-punto. Mela, Anna il-punt issa 21, petizzjoni 1126 sbarra 2018 mresqa minn ċittadina eh, Ingliża wara d direttiva fuq il-vjolenza u l-abbuż domestiku. Il-petizzjonanta qiegħda hawnhekk imma se titkellem biss fl-aħħar. U għalhekk nibdew bil-intervent tal-Kummissjoni Ewropea tas-Sinjura Martina Tornqvist tad-Dipartiment tal digi Just. Thank you, Chair. Grazzi, President, u grazzi lill petizzjonanta wkoll tal-inizjattiva tajba tagħha. Aħna nixtiequ ntennu li l-Kummissjoni hija impenjata Uh, so we would like to reiterate. Eh, Il-Kommissjoni hija eh, impenjata sabiex inwaqfu il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika u eh, din insibu wkoll fil-qafas tagħna il-qafas għal ugwaljanza Fuq il-leġislazzjoni Ewropea fil-kwistjoni tal-ġustizzja kriminali għandna numru ta' miżuri li waqfu l-vjolenza bażi ta' sessi u eh, nagħtu aktar għajnuna lill vittmi eh, tal vjolenza domestika u lin nisa mod partikolari hemm standards ta' din it-tip ta' vjolenza. U hemm possibilità li l-vittmi jistgħu jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor filwaqt li jkunu koperti u protetti b'ċertu miżuri eh, u anki niġildu t traffikar u l-isfruttament tat tfal. Għalhekk il kummissjoni proponiet illi eh, l-Unjoni Ewropea tmur eh, eh, taħdem fuq il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika ehm, kif għana fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Wara l-proposta tal-Kummissjoni, l-Unjoni Ewropea firmat il-Konvenzjoni f'Ġunju tal-2017. Ehm, Umbat, it dħul tal-Unjoni Ewropea fih issa għadha d U sissa kien hemm 21 ehm, stat membru li ratifika dan dan il-konvenzjoni għalkemm kulħadd firma eh, din naħdmu sabiex niġġieldu din il-vjolenza u nipproteġu dawn il-vittmi tal-vjolenza domestika u violenza kontra n-nisa. Dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu nipproteġu lin-nisa bil-qafas konġunt. Minħabba l-priorità tal dħul tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Istanbul, sissa l-Konvenzjoni m'għandhiex instrument legali biex niġġieldu l vjolenza domestika, però il-Kummissjoni taqbel ħafna mal-petizzjonanta biex niġġieldu l vjolenza domestika u l-vjolenza kontra n-nisa. Nirringrazzjawkom, nirringrazzja l-President u lilkom ukoll. Grazzi. Hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem mill-membri? Iva, jekk jogħġbok? Is-Sur Duda. Grazzi. Waċċar li din hija kwistjoni verament importanti għal dar oħra, iċ-ċittadini qegħdin jitolbu l-assistenza min-naħa tagħna f'dawn dan is-suġġett tan drastiku fuq violenza domestika u vjolenza kontra n-nisa. Huwa magħruf li l-iskala ta' dan il-fenomenu eh, hija kbira ħafna. Il-partijiet interessati kollha bħal istati membri, l-gvernijiet lokali u l-organizzazzjonijiet lokali u nazzjonali u l-Unjoni Ewropea m'għandhom Eh, għandhom jaħdmu bisih biex jiġildu din il-sitwazzjoni. Ħansemmi eh, sitwazzjoni hija aktar u aktar diffiċli għal eh, persuni li jsofru minn din il-vjolenza fil-waqt li jkunu qegħdin f'pajjiż ieħor. Għaliex mhux biss jaqgħu taħt l-influenza tal-persuna tal vjolenti imma m'għandhomx appoġġ tal-ħbieb u tal-familja u ma jkunu ma jkollhomx fuq min eh, iduru jekk ikollhom eh, jekk ikollhom bżonn assistenza u jista' jkun hemm problema wkoll tal-lingwa u allura l-vittmi jispiċċaw mingħajr għajranuna f'din it-tip ta' sitwazzjoni. U għalhekk il-min qed eh, min qed wasal din il-vjolenza jkunu jistgħu jagħmlu li jridu, allura nitlob li l-petizzjoni tibqa' miftuħa mill-Kumitat Libe u titresa u għoddim il-Komitat Libe fil-Parlament. Grazzi. Ok, so, thank you. Grazzi. Ma jidirx li għawn aktar tal-bita tal-kelma. Mela nad il-kelma l-petizjonanta Jane Ursula Nicholas. Hawnhekk eda Iva. Għandek żewġ minuti biex tikkonkludi. Grazzi ħafna. Jiena kont vittma ta' vjolenza domestika eh, waqt li ma kontx f'pajjiżi kif qal eh, il-senjur eh, qabli u jiena rrapportajt il-reat fl-2002 u fl-2012 kien għadha ma ġis solvuta u f'dak iż-żmien jiena tlift kollox u dan inkludi anki dari jiena rritornajt eh, f'Renju Unit bħala rifuġjata f'pajjiżi stess. M'għandix tiġri din lin nisa eh, migranti u allura nixtieq li nitlob lill-Unjoni Ewropea biex tħares lejn il-każ tal-nisa migranti għaliex aħna il-kol qegħdin niċċaqalqu minn kontinent għal kontinent u għandna bżonn il-protezzjoni u allura din tista' ssir bil-leġiżlazzjoni imma anki bi politiki u proċeduri u eh, anki l amministrattiv. Hemm diskrepanza bejn il-Konvenzjoni ta' Istanbul u r-realtà. Ir-realtà qiegħda tikber għaliex qed ikun hemm iktar u iktar nisa li qed jiġu abbużati u qegħdin imutu eh, taħt dejn tal- il-partner tagħhom. U allura din hija xi ħaġa li rridu niġġieldu kif qal ukoll is-senjur rridu nipproteġu lin-nisa u l-tfal migranti. It-tfal huma aspett importanti ħafna tal-vjolenza domestika u hemm bżonn li nipproteġuhom u nedukawhom fuq relazzjonijiet u ngħinuhom sabiex eh, jirrapportaw jekk ikun hemm bżonn. Hemm ħafna u ħafna xirrid issir u dan għadu fil-bidu eh, mhux fl-aħħar tagħha naħseb għandna eh, naħdmu sabiex dan il-proċess jitmexxa l qudiem Grazzi ħafna, Iva, naqbel li għadna biss fil-bidu u nirringrazzjak ukoll tal-li ressaq dan il-problema ta' vjolenza eh, b'mod partikolari fuq in-nisa migranti. Mela, il-proposta hi li nżommu din il-petizzjoni miftuħa u eh, meta nqisu naħa doppja ta' tanki ta' nisa migranti li naduha Naddu din il-petizzjoni lill-Kumitat Libe u l-Kumitat Fem għall-opinjoni tagħhom. Taqblu? Għedan indirizza l-kollegi f'dan il każ Nittama li inti taqbel koll, tajjeb ħafna mela hekk id-deċiżjoni ttieħdet. Grazzi. Now we have in the agenda the petition number one. Grazzi, issa naddu għal petizzjoni 0189 eh, tal-2018 minn eh, minn persuna spanjola dwar il-pjattaforma l-konsumatur u l-ambjent fuq il-diskrepanza tal-pagi eh, bejn is-sessi. Ma l-petizzjonat mhux qed hawnhekk U allura nistgħu ngħaddu l-kelma mill-ewwel lill-Kummissjoni. Għandna l sur Miguel Della Corte biex jitkellem. Grazzi ħafna President Warlof Sinar tajjeb il kulħadd. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kumitat tal-Petizzjonijiet tal-li eh, poġġiet din il-petizzjoni li għalina hija importanti il-mezzi kollha neċessarji biex nirrasnu dan il-gender pay gap hija politika u l-inija tal-Komissjoni lek nappoġġaw il-petizzjoni ta' din il-pjattaforma, però huwa neċessarju wkoll nagħmlu distinzjoni ċara bejn il-gender pay gap u s salarju dan hija ħaġa differenti għax il-salary gap hija differenza li teżisti bejn nisa u irġiel. Jiġifieri li din naraw li 16% bħala medja fil-Unjoni Ewropea imma hemm proċess imbagħad kumpless ħafna u għalhekk nistgħu ngħidu segregazzjoni orizzontali fuq is-suq tax-xogħol illi n-nisa jikkonċentraw ruħhom iktar eh, f'servizzi li ma tantx jiġu mħallsin, hemm is-segrazzjoni vertikali fuq is-suq tax-xogħol, in-nisa ma tantx jilħqu pożizzjonijiet ta' responsabilità għoljien ħafna, pereżempju fil-kumpaniji, U mbagħad hemm bżonn insemmu wkoll il-politiki ta' konċiljazzjoni li mhumiex eh, tajbin biżżejjed u li ma jippromovux li jkun hemm korresponsabbilta ekwa eh, tal-tfal ukoll u għaldaqstant bħala raba dimensjoni hemm id-diskriminazzjoni tas-salarju tagħmel parti minn mill-problemi li jaslu għal eh, pay grab. U mat id-diskriminazzjoni eh, ovvjament eh, huwa projbit mit-TFEU kif ukoll mid-direttiva tal-2006 żbarra 54 u hemm nuqqas ta' trasparenza x'imdaqqiet ukoll fil-din il-gender grab. U l president Letta tal-Kummissjoni eh, Futura wedet illi tagħmel inizjattiva fuq salarji u fuq diskrepanzi illi jeżistu kif qalet il-petizzjonanta biex hekk dawn il-mezzi jistgħu jgħinu biex irrasnu diskriminazzjoni tas-salarji imma nixtieq intenni din hija parti biss mill-problema u jekk tassew nixtiequ nagħlqu dan li din id-diskrepanza għandna bżonn nikkonsidraw kawżi oħra segregazzjoni fuq is-suq tax-xogħol in-nuqqas ta' korresponsabilità meta wieħed responsabilità ta' tfal fil-familja, eċċetera. Grazzi ħafna. Yes, as a member of uh, Employment Committee fully agrees. Grazie, Grazzi, nasib il-Kumitat uh, eh, Emplu kol jaqbel għakas iktar komplikat imma eh, ma nafx hekk hawn xi ħadd li jitkellem. Kultant l-argumenti huma simili imma dan huwa punt importanti ħafna Il-problema hija anke jekk ikollok ir-regoli f'posthom, kultant hemm tradizzjonijiet li ma ma ma, ma jiftemux tajjeb u anki vizzi li forsi nisimxu magħhom, imma Jidher li hemm possibilitajiet legali u punt nejn nistgħu naraw kif nistgħu nimplementawha. U kif qed din hija xi ħaġa li titissir waħda wara l-oħra li ikun hemm il-liġijiet li jiġu implementati u applikati. Però naħseb li xorta waħda hemm problemi U għalhekk iva naqbel in għandna għom nibatu dan din il-petizzjoni l komitati l-oħra għall-opinjoni. Tajjeb, grazzi ħafna, Sur Giljar. Hemm xi ħadd ieħor? Mela ħan itkellem jiena għal-minuta. Naħseb illi dan il-fatt ta' diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel huwa fatt illi ġie repetut f'ħafna rapporti eżistenti tal-Parlament Ewropew u b'mod partikolari fil-Kumitat Empl. U għalhekk il-pożizzjoni tiegħi hi li aħna nistgħu nwieġbu lill petizzjonant <coughs> fejn nistgħu nsemmu dawn ir-riżoluzzjonijiet u r rakkomandazzjonijiet kif semmit il-Kummissjoni u nkunu nistgħu nagħlqu l petizzjoni Taqblu mal taqblu mal din id-deċiżjoni, Surjar inti qed titlob li tinżam miftuħa. Nivvutaw allura diffiċli għaliex normalment niġi meqjus illi jiena personal nipreferi li nagħlqu l-affarijiet mal kemm jista' jkun imma naħseb illi tajjeb nagħdu il kumitati rilevanti, nistennew l-opinjoni tagħhom u niddeċiedu hemmhekk imbagħad se nagħmlu. Tajjeb. Jiena m'għandi l-ebda oġġezzjoni, jiġifieri jekk ħadd ma ħadd ma jixtieq jitkellem mela forsi nistgħu nibatwa. Eleonora xtaqgħet titkellem, jekk jogħġbok nieħu opportunità biex nitkellem jiena wkoll biex nappoġġa il-petizzjoni jina naħseb li hija ħaġa tajba nizomu nżommuha miftuħa. <clears throat> normalment jina normalment inkun rrit nalaqhom, pero dan il-każ naħseb li hemm bżonn hemm ħafna argumenti u motivazzjonijiet u mhux l-inqas il fat li il-proposta ġdida tal-President eh, von der Leyen ta' min eh, nistennew u naraw eh, eh, x'se tagħmel u dawn il petizjoniet u strument biex nkunu nistaw nistgħu nagħmlu monitoraġġ ta' situazzjoni biex il-differenza bejn il salari eh, nistaw nal nagħlqu darba dejjem. Then <laughs> debate became more active. Mrs. Esteras, please, you have the floor. Il-kollega jiena u kol nishtiq ninaqat ma dak li qalet il-kollega meta nitkellmu fuq din id-diskrepanza tas salarji ta' bejn in-nisa u l-irġiel, wieħed mis-suġġetti iktar importanti biex nagħtu valur ugwali għal xogħol ugwali illi kif eh, rajna l-biraħ eh, ukoll mill Presenta elett quddiem il-Parlament u għalhekk tagħmel parti mill-strateġija futura għall-ugwaljanza naħseb il għandna bżonn eh, tibqa miftuħa din il-petizzjoni għax qegħdin naraw li l-medja fl-Unjoni Ewropea ta' 16% u għalhekk hemm bżonn il-Kumitat tal-Petizzjoni tikollu jkun l-entità ta' pressjoni biex ikun hemm kuxjenza jkun hemm għarfien fuq dan is-suġġett. Grazzi. I also agree <laughs> to, to uh, taking into account the our Grazzi ħanieħdu eh, nota anki nqisu l-fatt li l-Kummissjoni ġdida tibda b'din il-kwissjoni importanti ħanżommu l-petizzjoni miftuħa u ħanibatuha l kumitat Empl. Tajjeb, naqblu, mela. Waslet lura l-President tagħna. Grazzi. Issa mmorru għal punt 23 anzi għandna is-sur Delgado fuq imressaq minn Antonio Luis Vasquez, Delgado ċittadinanza Spanjola f'isem il-Ġusa Pol fuq id-dritt tal pago gwali għal xogħol ugwali fl-Unjoni Ewropea. Mela żewġ petizzjoni għandhom ehm, żewġ minuti u nofs. Umbagħad <coughs> tistgħu mbagħad e, illi forsi jkollkom minuta għal replika mal-ewwel nibda bl-Antonio Luis Vasquez Delgado 240-2018. Grazzi ħafna President, grazzi lill kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi fil-2018 fetaħ da din il-petizzjoni u nixtiequ li tibqa' miftuħa u tibqa' miftuħa għax nafu li l-awtorità tal-Parlament m'għandux seta' biżżejjed biex jimponi deċiżjoni fuq stat membru imma għandha awtorità biżżejjed biex titlob u iżżomm din il-petizzjoni miftuħa bħala superviżjoni ta' klijiet jiġri fuq entitajiet oħra tas-sigurtà tal-istat. Issa, l-aħħar informazzjoni li għandna u rritu ta' violenza u rrit illi s-sigurtà hemm bżonn tiġi garantita meta nitkellmu fuq il-Gwardja Sivil eh, tal-manteniment taż-żamma tal-ordni u hemm bżonn kif kont qed ngħid li jkollna sitwazzjoni eh, ta' emerġenza dawk li ma' drittijiet ta' ċittadini u għalhekk qegħdin naraw ukoll illi inqas eh, nies li qegħdin sibu fil korp ta' pulizija u għalhekk din naraw ir-realtà evidenti ta' diskrezzjoni tas salarji tal-membri tal-korp tal-pulizija illi jirċevu eh, salarju differenti anki jekk jagħmlu xogħol ta' livell ola hemm bżonn din il-disigwaljanza tintem u nibqgħu eh, nimmonitoraw is-sitwazzjoni u għalhekk aħna nitolbu lill kumitat eh, jibqa tħalli miftuħa il-petizzjoni u ngħaddi l-kelma lill president tal-Ġusa Poll. Grazzi ħafna, Iva, jekk jogħġbok is-Sur Vasquez Delgado, issa is-Sur Miguel Angel Gomez Garcia, president tal-Ġusa Poll. Mela, aħna nixtiequ ntennu l petizzjoni tagħna u għal diskrepanzi li jeżistu fil-korp tal-Pulizija ta' Spanja iktar ġifieri minn 30% fil-mija huwa veru l-attività tagħna hija b'appoġġ eh, <coughs> tal-Parlament permezz ta' din il-petizzjoni qed tibda eh, tnaqqas din id-diskrepanza imma għadna eh, frata ta' diżugwaljanza għal dik li għall korp tal-Polizija ġifieri l-Gwardja Sivil fi Spanja meta mqabbla ma' korpi tagħha tal-Polizija fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna nitolbu nagħmlu din ir-revendikazzjoni għax irna 30 sena eh, ntorbu lill gvern eh, Spanjol biex itina din l-ugwaljanza. U Aħna wara kollox bħala korp ta' pulizija għandna l-kompetenza s-sigurtà u l-ordni pubbliku u għalhekk din id-diskriminazzjoni ġiet injorata ehm, ignorata ehm, minsija ehm, minn dan il-gvern għal vola dawn huma operaturi tal-sigurtà tal-istat. U għalhekk b'xi mod jew ieħor naraw illi fi Spanja Kien hemm ftehimiet ta' ekwipolenza imma dawn ma ġewx rispettati mill-lat tal-gvern u għalhekk qegħdin naraw illi sissa din id-diskrepanza eh, qiegħda għal xi 300 eh, u għaldaqstant meta naslu għal parlamenti awtonomi, ġifi reġuni awtonomi, aħna koll għandna l appoġġ taċ ċittadini għall proposta leġislattiva popolari li kellha iktar eh, kena xieluf ta' firem u għalhekk aħna għandna l-apprezzament taċ ċittadini għax jafu li aħna naqdu dmirna u għaldaqstant dan l appoġġ bżonn eh, eh, fl-2018 mbagħad msarra f'ftehim tielet wieħed illi prova isolvi d diskriminazzjoni tas salarji li nibatu minnha imma ma jikkonsidrax imbagħad id-diskrepanzi l-oħra li jeżistu. U, u din torqod iktar minn 300,000 eh, membri tal-korp tal-Pulizija li qegħdin sibu ruhom burokrazija ma jistgħux joħorġu minnha. u għalhekk aħna hawnhekk eh, ngħidu illi hemm point of no return u nixtiequ nitolbu lill kumitat illi jkomplu eh, din il-petizzjoni għax il-prinċipju ta' ugwaljanza u ta' non-diskriminazzjoni jiġu rispettati f'stat ta' dritt eh, mill-gvern Spanjol u għalhekk hekk ma jkunx hemm din id-diskriminazzjoni bejn il-korp tal-Pulizija u l-Gwardja Sivil u jkun hemm mezzi leġislattivi skont il-valuri Ewropej li huma li din il-mozzjoni tibqa' miftuħa biex hekk eh, ġusapol kun se tagħmel pressjoni wkoll fuq il-gvern u għalhekk nixtieq nirringrazzakom ilkoll talli eh, smajtuna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna eh, minn laħa tal-Kummissjoni għandna il-Kummissjoni Ewropea, rappresentant tagħha. Grazzi President u grazzi lill petizzjonanti talli ħarġu b'din il-dan il-kas b'mod ċar. Il-Kummissjoni wieġbet għal din il-petizzjoni ġimgħa is-sena l-oħra u kienet fil-fatt poġġet fil-Kumitat in-Novembru li għadda u aħna nirrikonoxxu u nirraw l-rwol importanti tal-Pulizija u l-Gwardja civil fil-pajjiż u għandhom l-appoġġ kollu tagħna. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni legali fil-qasam <coughs> tal-liġi tal-Unjoni kif qalet il-Kummissjoni, il-prinċipju ta' paga ndaqs għal xogħol l-istess insibuha fil-artiklu 157 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea imma hemmhekk qed isemmi biss id-differenzi li hemm ta' bejn ir-riġiel u n-nisa Għalkemm insibu dan il-prinċipju fit-trattat għalhekk dan ma japplikax minħabba li dan il-każ japplika għal forzi differenti, barranġamenti differenti, b'xogħol differenti fil li l-Ispanja huwa min qed jimpjegahom u għalhekk dan iwassal għat-tieni leġiżlazzjoni direttivi wkoll jappoġġjaw l diskriminazzjoni u trattament ugwali Eh, blabta ma, ma orientament sessuali u ma l-età. Imma għal darbohra da ma japplikax meta jkun hemm dawn it-tip ta' fatturi. Jiġifieri l-fattur ta' distinzjoni jkun li hawnhekk għandna forzi differenti ta' polizija u għandhom eh, min qed jimpjegom eh, li huwa differenti għalkemm fl-aħħar mill-aħħar huwa l-istat Spanjol qed jimpjegom. aħna nistgħu nifhmu l-ilment li għandna quddiemna, imma fil-liġi Ewropea m'għandniex dispożizzjoni eh, eh, ma nistgħux nużawha eh, mill-petizzjonanti mbagħad. Grazzi. Nirringrazzjak. Issa ngħaddu għall membri tal kumitat Is-Sur Busalej. Kollegi, petizzjonanti, bħala rappreżentant ta' Vox jiena klab tal-ugwaljanza bejn il-membri tal-forzi tal-pulizija fi Spanja. Il-paga għandha tkun l-istess, għandha tkun ġusta għaliex huma jagħmlu l-istess funzjoni, ġifieri l-protezzjoni tal-libertà u l-ugwaljanza tal-Ispanjoli u ħafna drabi dan ikun xogħol riskjuż ukoll. l ordinanza ta' protokoll li għandna qed titfa eh, din id-diskrepanza għall-ar. u anki minħabba l-differenzi reġjonali qed waslu għal aktar eh, problema ta' din is-sitwazzjoni. Din mhijiex biss problema legali imma eh, manka diskrepanzi bejn il-Gwardja Sivil u il-Polizija Nazzjonali hawnhekk qed nitkellmu fuq l-istess impjegatur. Ovvjament hemm diskriminazzjonijiet eh, bejn dawn il-pulizija. Kif qal ir-rappreżentant tal-Kummissjoni fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Istat Spanjol li qed iħallas l-idea politika tagħna hi li aħna nqisu li din hija kwistjoni ta' sovranità nazzjonali u allura jiddependi mill-istat eh, Spanjoli li jgarantixxi li jkun hemm paga ġusta u ndaqs. Eh, imma fl-istess ħin irrid ikun hemm arbitraġ u aħna nistgħu naqblu ma' din il-petizzjoni naħsbu li hawnhekk għandna l-mekkaniżmu tajjeb sabiex l-istituzzjonijiet jitolbu lill-Gvern Spanjol li għadu kemm sar wara l-elezzjonijiet li saru il-ħadd li għadda. Eh, u hemm bżonn li nagħmlu pressjoni sabiex ikun hemm paga indaqs. U hija ta' sorpriża wkoll li naraw illi l-liġi Ewropea tiggarantixxi ugwaljanza u ma jkunx hemm diskriminazzjoni għabbażi ta' tal-ġeneru u lanqas raġunijiet oħra bħal dawk soċjali. E kif għandna fil-Kostituzzjoni u anki l-loġika. Allura aħna nistgħu naqblu ma' din il-miżura u nixtiequ nenfasizzaw ukoll illi fl-aħħar mill-aħħar l-Ispanjoli kollha huma familjari mal-fondi li qed jużati qed jintudaw flus għal tfal tagħna, imma mbagħad m'hemmx biżżejjed flus għal din il-paga ndaqs. Sur Kanjas. Grazzi ħafna. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tal-forzi tal-Pulizija, l-Gwardja Sivil, il-Polizija Nazzjonali u l-forzi kollha tal-li dejjem jipproteġu l-Ispanjoli u nixtieq nirringrazzja wkoll il-petizzjonanti eh, tal-li huma qegħdin jitolbu għal dan il-prinċipju bażiku li jiġi jirrispettat. Eh, din hija xi ħaġa illi eh, ngħidu meta l-istess xogħol għandu jwassal għal paga indaqs. Din hija xi ħaġa li għandha sir kwalunkwe amministrazzjoni pubblika. L-istess xogħol għandu jingħata l-istess paga. Issa, il-forzi ehm, Spanjoli jagħmlu l-istess, jagħmlu l-istess xogħol, iva jagħmlu l-istess xogħol għaliex jiggarantixxu l-libertà tal-ċittadini. Jitħallsu l-istess? Le. Mela allura irridu nagħmlu rridu naraw li, li, li dan isir hija kompetenza tal-Istat Spanjol, imma mhux qed timxi ma' din il-kompetenza u allura eh, importanti li l-istituzzjonijiet Ewropej tal-Unjoni Ewropea jitolbu lill gvern sabiex jimxu mal-prinċipju bażiku jiġifieri li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Jiena ma kontx eh, meta iltaqa' l kumitat imma l-ugwaljanza hija ugwaljanza fl-aħħar mill-aħħar, ugwaljanza ta' bejn il-ġeneru, l-ugwaljanza ta' reliġjon, eh, razza, jiġifieri ma naħsibx li għandu jkun hemm diskriminazzjoni li jkun hemm ugwaljanza eh, limitata, l-ugwaljanza għandha tkun qed tmexxi fil-politika tagħna u fil-miri tagħna eh, fl-istituzzjonijiet differenti pubbliċi. Dan il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-istituzzjonijiet kollha Ewropej. U allura naħseb illi għandna nestendu din dan il-prinċipju ta' ugwaljanza għal xi ħaġa eh, sempliċi anke f'diskriminazzjoni fuq eh, il-post il tax-xogħol. U allura Ciudadanos eh, dejjem itenni l-impenn tagħna naħseb li kien hemm liġi li kienet edha emmek bza biex eh, din il-problema u bekk nkunu nistgħu nilħu l-paga eh, ġusta, paga indaqs u nittama li nkun nista' nkun ta' assistenza u nsolvu din il-problema dal-waqt. Signora Mestri. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-petizzjonanti tal-li qegħdin hawnhekk fosna u ovvjament rikonoxximent minn qalbna għal xogħol tal-korp tal-pulizija tas-sigurtà illi dejjem jaqdu eh, dmirhom blealtà skont il-liġi. U għalhekk hemm bżonn il-gvernijiet jiggarantixxu <coughs> l ħajja ta' eh, dawn in-nies illi jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà f'pajjiżna. Imma dak li huwa ċert huwa illi għandna sitwazzjoni estrema fuq kwistjonijiet importanti ħafna biex intejbu s salarji Anke qed naraw dawn l-aħħar snin u l-aħħar sena l-iktar. Hemm bżonn infakru forsi għal dawk il-kollegi u ċittadini li ma jafux x'ġara reċentement. Tafu li f'Spanja dawn l-aħħar sentejn kien hemm gvernijiet differenti u wara mozzjoni ta' ċensura fl-2018 kellna gvern ġdid f'pajjiżna u kien hemm ftehim li kien iffirmat mill-partit ta' qabel tal-Partit Popolari. Ma sabu eh, sensiela ta' ftehimiet eh, preċiżi biex itejbu s salarji U meta wasal għall gvern ma kienx hemm waħda minn dawn l-inizjattivi li ġiet implementata qalu. U għalhekk nixtieq ngħid u bżonn li ngħidu l-verżjonijiet kollha hawnhekk nisimgħu nipen kollha illi l-gvern attwali eh, għadda s sajf tal-2018 biex jipprova jimplementa dak illi kienet ir-responsabilità tal-gvern imma ma kienx hemm implementazzjoni. Għaldaqstant f'Settembru kien hemm approvazzjoni ta' 800 miljuni biex jikkonsolidaw jew itejbu l ħatra tal-Gwardja Sivilu tal-Korp tal-Pulizija. U mbagħad wasalna l-Ottubru tal-2018 bi spejjeż ta' miljuni ta' euro u mbagħad April eh, u għalhekk dawn is-salarji ġew ukoll approvati mill-budget u l-kollegi ta' pajjiżi jafu sew dan il-gvern kien qed jiggverna fuq baġit ġdid imma dejjem prerogattiva tal-gvern ta' qabel. U mbagħad kien hemm il-ħatra ta' 2020. U hemm bżonn li ngħid illi kien hemm konsolidazzjoni fis-salarji ta' sal-2020 <clears throat> tal-membri tal-Gwardja Sivil u tal-Korp ta' Pulizija illi se jkollhom 20% iktar milli kellhom fl-2017 imma biss 6% għal eh, membri l-oħra taċ-ċivil. U għalhekk dan hu messaġġ għall korp illi huwa fondamentali ta' rispett u għalhekk hemm bżonn intennuh hemm bżonn li jkunu jafu illi gvern serju fuq dan il-ftehim li huwa inkluż meta jkun ġust. U għaldaqstant mill-perspettiva tiegħi fuq dak li huwa s-sigurtà kif qalu l-interventi ta' qabli, importanti l-investiment li kien hemm mill-gvern attwali biex jitejjeb is-sigurtà tal-ħaddiema. Ma nistiqx intawwa l-wisq imma <coughs> il-korpi tal-korpi differenti ta' sigurtà qed igawdu minn dawn il-miżuri imma bżonn li jkun hemm ċerta flessibilità f'idejn il-gvern għax din is-sena kienet sena ta' prekarjetà. Grazzi ħafna. Dimas, gracias. Grazzi ħafna lilek is-Sinjura Strat. Si, muchas gracias, Presidente. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti u ninaqat ma, da, ma dawk li qalu kemm jistmaw il-xogħol tal-korpi tas-sigurtà f'pajjiżi. Spanja pajjiż illi għandu l-Pulizija Nazzjonali, l-Gwarda Sivil bħala eh, forza ta' sigurtà illi tiddependi direttament mill-istat mbagħad hemm erba' korpi um, autonomi għax hemm ukoll dawk ta' reġuni autonomi u mbagħad il-Pulizija Lokali, jiġifieri dan huwa korp eżemplari li garantixxi s-sigurtà f'pajjiżna. Bħala kriterji eh, li ġi mitlub min-naħa tal-Kumitat u diġà jiena eh, għamilt parti mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex ikun hemm ekwipolenza eh, bejn dawn il-korpi differenti għax kollok hemm huma jagħmlu xogħol tajjeb ħafna u ekwivalenti u Aħna tlabna informazzjoni mill-Ministeru tal-Intern kif ukoll mill-Parlament mill-Kongress tad-Deputati Spanjol biex hekk ikollna iktar informazzjoni nkunu nistgħu nkunu iktar oġġettivi. Il-risposta eh, waslet u qalu għax kellna gvern tal-PPE ta' Sur Rajoy u eh, l-Ministru tal-Intern li kien deputat qabel minn dan il-Parlament u firmaw ftehim 12 ta' Marzu tal-2018 fuq riżoluzzjoni wkoll ta' dak ix-xahar biex ikun hemm qafas biex ikun hemm din l-ekwipolenza u l ministru Fojdor kien qal li f'dan il-ftejjim ikun hemm studju biex jaraw kif bħala barometru ikun jistgħu jkun hemm ugwaljanza fis-salarji għal servizzi kollha tas sigurtà u l-Ministru tal-Intern qal li bħala riżultat ta' dan l-istudju l-ammont ma kien suffiċenti u għalhekk se jkun hemm iż fil-budget biex jagħmel tajjeb għal eh, riżultat ta' dan l-istudju. u mbagħad kien hemm mozzjoni ta' ċensura u xarejn wara kien hemm il-Gvern Soċjalista tas Sur Sanchez u hu kellu jagħmel dan l-istudju. U nafu li xarejn kienu għaddew mill-firma u dan l-istudju jidher minn dak li aħna rajna fis-social media fil mezzi ta' Eh, komunikazzjoni ġifieri fil-medja u dak illi qalet eh, ukoll il-kumpanija ta' konsulenza u wara pressjonijiet min naħa tal-Ministeru tal-Intern <coughs> ma kienx se jkun hemm żieda u għalhekk eh, minkejja l-isforzi kollha dan l-istudju ma kienx tajjeb għax kien hemm nuqqas ta' paraguni, Eh, kien hemm nista ċivili pereżempju ma ġewx ikkonsidrati u għalhekk kien hemm pressjonijiet min-naħa tal-Ministeru tal-Intern u wasalna f'punt fejn l-Union eh, Federazzjoni tal-Union tal-Korpijiet tas-Sigurtà wkoll indaħħlu u għalhekk nikkonkludi li l-petizzjoni tibqa' miftuħa illi nibatu ittra lill kungress tad deputati neġgħu intennu dan is-suġġett għax bħall gvern ta' qabel hemm bżonn nimpenja ruħu wkoll imħabba l-abbozz ta' liġi li ġiet ippreżentata u nibatu ittra lill ministeru tal-Intern ġifieri l-Gvern ta' Spanja biex jagħti wkoll spinta u l-ispirtu tal-gvern tal-PPE jkun wieħed reali u jkun hemm ġustizzja għal ħaġa li qed nifendu hawnhekk dejjem il-prinċipju ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni. Grazzi ħafna interventi oħra min-naħa tal-membri tal-Kumitat mela issa żewġ minuti bejnietkom iva minuta u minuta għal żewġ petizzjonanti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela jina se nitkellem żewġ minuti, mela żewġ konsiderazzjonijiet wara l-interventi li kien hemm f'dan il kumitat tal-Petizzjonijiet aħna ma xqux xikunu hawnhekk għax il-Partit Soċjalista u l-Partit Popolari u l partit kollha politiċi f'Spanja għandhom f'moħħhom ċar dak li qed jiġri illi hemm bżonn ikun hemm rispett għal dak illi għadda mill-Parlament u dan li kien hemm eh, dak li għadna wkoll il-ġusapol il il ġusapol bħala appoġġ minn deputati biex ikun hemm legalità għal din l-ugwaljanza u ma jkunx hemm gvern ieħor illi jonqos milli ma jkunx f'konformità Partit Popolari kif ukoll il-Partit Soċjali għal dawn l-ħadd li tinsennew għalhekk nafu li l-gvern naf illi nafu li kien hemm il-żieda eh, eh, li għaddiet bħala abbozz ta' liġi u mbagħad nafu illi il-Partit Soċjalista kien talab rapport mill-Kummissjoni tal-Istat biex ikun hemm din ir-rabta bejn il-ftehim li kien hemm il-Gvern eh, u għal però ma kienx hemm legalità u għalhekk aħna għandna biss l-awtorità ta' dan il-Parlament tal-liġi u tas-seta tal-liġi mill-Parlament Spanjol li garantixxi b'mod definitiva illi l-Polizija Nazzjonali u l-Gwardja Sivil ma jiġux eh, ma jkunux vittmi eh, ta' diskriminazzjoni u nafu li għandhom iktar kompetenzi, iktar riski u iktar eh, kompetenzi fit territorju kollu ta' Spanja imma għandu l-limitazzjonijiet tal-istatut tiegħu wkoll biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni bil-kontra u għalhekk ma jridux inqas iktar maħna nixtiequ biss ugwaljanza eh, u għaldaqstant dak li huwa ċar huwa li ninsisti aħna ma ċuqx nkunu hawnhekk imma se ninsistu li aħna kostanti dejjem għax il-prinċipju ċar ta' ugwaljanza ma jistax ikun prinċipju illi jiddependi bl-interessi tal-gvernijiet imma skont il-liġi, il-liġi tal-Parlament Spanjol illi ddikjara u tont Eh, li huma s salarji eh, tan nies li jaħdmu maċ-ċivil u hemm bżonn ikollhom l-istess eh, salarju biex hekk il-familji tagħhom ikunu jistgħu ehm, jaqraw il-ħobsa ta' kuljum. Grazzi. Muchísimas gracias. Les agradezco a los peticionarios hoy estar en la comisión de petición. Grazzi ħafna. Ningrazzja l petizzjonanti Jenna dejjem ngħid li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa il-bib għal ċittadini sabiex jagħmlu l-menti tagħhom u għalhekk nirringrazzjakom tal-li ġejtu aħna smajna dak li rrittu eh, tajdu intom u l-membri tal-kumitat u għalhekk nissuġġerixxu nżommu din il-petizzjoni miftuħa. Fil-21 ta' Novembru tal-2018 aħna batna ittra biex nirċievu aktar informazzjoni mill-Ministeru tal-Intern u rċivejna eh, ehm, tweġiba f'Jannar u f'Marzu tal 2017 imma press li kien hemm elezzjonijiet u parlament ġdid ehm, nixtiequ nerġgħu nibatu eh, itra għall-Ministeru tal-Interna darb'oħra u hekk nirċievu tweġiba fuq din il-petizzjoni sabiex nagħtina tal-istess paga għall-istess xogħol. Iva, nissuġġerixxi nagħmlu dan l-isforz għax aħna nibatu litra bl-istess eh, termini nkunu biss qed nirrepetu affarijiet għad infinitum u għalhekk għandna bżonn ikonna forsi mpoġġu iktar eh, pressjoni u ngħidu illi iva hemm tal-istat u l-president tas servizzi legali biex hekk eh, nagħtu iktar pressjoni iva kien hemm interventi ta' gruppi differenti. Mela, il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Petizzjoni tibqa' miftuħa u nibatu ittra oħra biex nitolbu lill Ministeru tal-Intern kif ukoll eh, Parlament Ewropew biex ikun jista' jaħdem fuq din kwistjoni x'dan huwa dinja talba mill-grupp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 Eh, kien hawn eh, persuna mill-Partito Popolar eh, waqt l-aħħar leġislatura fejn qal li għandna nagħmlu aktar sforzi minħabba dak li qed isir sabiex intejbu l paga għall pulizija fil-pajjiż tagħna u din qed issir anki f'mod kwalitattiv u kwantitattiv. U Għalhekk ma sax nifhem għalfejn għandna nibqgħu ninsistu. Kien hemm bidliet, kien hemm affarijiet li nbidlu u rridu jitjiebu. Din hija xi ħaġa li kellkom u ma implementajtux u ma lestajtux. U għalhekk, għana nkomplu b'dan ix-xogħol u xtaqt ngħid kemm kemm mhux qed ikun kemm kemm qed ikun inkorrenti l-MP. Grazzi. Qabel ma ngħaddi l-kelma lis Sur Kanjas u Sur Arias, jiena nixtieq ngħid il-President tagħmel il-proposta eh, skont eh, dak li qed jingħad mill-Kumitat mod ġenerali u għalhekk nixtieq nisma' mill-gruppi politiċi differenti biex nagħmlu proposta skont dak li jintqal is-Sur Kanjas. Għanitkellem fil-qosor ħafna, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtna din l-opportunità eh, u dawn it-tweġibiet. Naħseb li l-proposta tal-petizjonantu hija waħda eh, bilanċjata. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-insibu bilanċ u l-kompromess huwa bilanċ fil-fatt. U minn dak li smajna ma nixtieqx nindaħdu battitu nazzjonali u eh, naħseb ikun ma tkunx relevanti li nbatu għal il-gvern u għalhekk naħseb aħjar nimxu mal-prinċipju tal-bilanċ. Grazzi ħafna Sur Kanjas. Inti rrid titkellem. Iva, jiena xtaqt nitkellem fuq l-istess affarijiet, Sinjura President. Il-grupp tal-petizzjonanti tkellmu fuq dak illi ilhom jitolbu għal snin sħaħ kien xkien il-gvern, aħna stajna nikkritikaw nikkritikaw l-gvernijiet, imma mhux qed nagħmlu dan, aħna rridu niżguraw li dawn il-nies ċivili, il-ħaddiema jiġu rispettati bid-drittijiet kollha tagħhom u allura naħseb li l-Kumitat għandu jgħid lill-Gvern Spanjol u l-Parlament Spanjol li ikun hemm l-istess paga meta hemm l-istess xogħol meta niġu għal kwistjoni ta' sigurtà fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Ministeru tal-Intern illi qiegħed jagħti dawn ix-xogħol lill-individwi li ma jistgħux jagħmlu dan ix-xogħol taħt il-kondizzjonijiet tajba u l pulizija Spanjola u l-Gwardja Sivil qed jagħmlu l-istess xogħol u għandu jkun hemm l-istess kondizzjonijiet bħal dawk tar-reġjuni. U nasib ikun dan il-konsultu kollek għal min ikun jaf eżattament xinu l-kondizzjonijiet. Iva, grazzi ħafna ma konsa nerġa' nitkellem għaliex naqbel ma dak li diġà ntqal. Nasab li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u għandna nibatu ittra kif ġie propost imma kif eh, dak li għal il-kollega naħseb eh, sorprendini qed nieħdu l-ħin tagħna biex biex dak li nixtiequ iva, imma dawk illi eh, nedew dan il-ftehim u il-gvern li rnexxielu jimxi l qodim konna aħna u fil-fatt ma sajniex nimplementawha minħabba li provaw waqfu l-gvern. Il-gvern bħalissa qed jieħu l proset talli qed jikkonkludi dan il-ftehim. U għallura xtaqt nerġan tenni illi aħna favur il-paga eh, indaqs. Iva, grazzi ħafna nistaw mela nikonkludu dan id-dibattitu il-proposta tal-President wara li smajna mill-petizjonanti u mill-grupp parlamentari. Eh, naħseb nixtieq nkun ċara illi meta kont president ta' dan il kumitat dejjem qed laħan kun ġusta u wara li smajt dan kollu mill-grupp naħseb illi nressa il-proposta tiegħi tal-President jiġifieri nżommu l-petizzjoni miftuħa nibatu itra lill-Ministeru tal-Intern U ħanitolbu wkoll li jkun hemm il-paga indaqs. Ħanibatu ittra lill-Parlament, jiġifieri eh, l-Parlament fi Spanja biex ikun hemm l-assistenza fil-petizzjoni li ħatibqa' miftuħa u nitolbu illi ikun hemm impenn għal il-paga indaqs skont dak li smajt illum fuq dan il-punt. Nirringrazzjakom Pala Spanjola jien ukoll nixtieq nirringrazzjakom eh, tax-xogħol kollu mill-forzi tal-Pulizija fi Spanja. Pasamos al siguiente punto. Okay. So, now we... Tajjeb, naddu għal-punti li jmiss nistaw nkomplu għal punt fuq it trasport u l petizzjoni li jmiss hija 998 tal-2018 minn Alberto Sirio li huwa Taljan fuq reviżjoni tal-linja ferroviarja ta' veloċità għolja bejn Turin u Lyon. Il-petizzjonat mhux qed hawnhekk u għalhekk direttament se ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni jekk jogħġbok. Għana lil sur Kolsan. Colson. Grazzi ħafna, Signor President, fil-qosor ħafna biex nerġa' nikkonferma il-bil sħiħ tagħna mal-petizzjonant dan huwa proġett minn Turin sa Lyon illi kummissjoni dejjem tat importanza kbira, dejjem appoġġatu minn banda waħda implementat ir-regoli fuq il-trasport Ewropew mill-lat legali u mbagħad minn banda l-oħra l-pjan finanzjarju illi għal dan il-mekanizmu fuq l-interkonnettività fl-Ewropa tat sovvenzjoni ta' 813 miljun euro u fuq il-pjan politiku l il koordinatriċi Ewropea u l-Kummissjoni fl-aktar livell għoli dejjem uraw interess sostanzjali lejn dan il-proġett fil-kuritur tal-Mediterran li huwa importanti għall-Italja kif ukoll għall-Franza imma wkoll għall pajjiżi l-oħra tal kuritur l-ewwel Spanja u wkoll l-Ewropa tal-Vant. Dan huwa proġett illi xi ftit jew wisq għandu dowmin imma issa qabad it-triq it-tajba tafu bla dubju ta' xejn li f'Settembru kien hemm dimostrazzjoni organizzata mill-promoturi tal-proġett biex jiċċelebraw id-disa kilometri ta' tunnel illi ġew mibnijin u kemm min-naħa Taljana kif ukoll eh, min-naħa Franċiża l-appalti bdew u qed jiżviluppaw ruhom normalment. U għalhekk eh, xejn iktar xi ngħid imma mill-ġdid nintenni l-importanza li l-Kummissjoni għandha għall implementazzjoni ta' dan il-proġett. Grazzi. Merci, monsieur. Donc, Oui. Grazzi ħafna mela għandi it talba issa tas Sinjura Delvos. Jekk jogħġbok. Iva, għan nofsnar tajp il-kulħad, grazzi t-nin stanni raġiċi għal din il-petizzjoni. Jiena deputata Franċiża u għalek fisem il-ħodor jiena Eh, kontra dan il-proġett nixtieq ngħid l qabel kollox biex inkun ċara il sur Alberto Cirio, il-petizzjonant kien MEP u President tar reġjun tal-Piemonte aħna hawnhekk qegħdin niżvijaw din il-proċedura tal-petizzjonijiet għandna bżonn ngħiduh mhuwiex hawnhekk il-leħen ta' ċittadin sempliċi u sur ċirjo kellu ħafna okkażjonijiet jinfluwenza l proċess bħala MEP kif ukoll bħala awtorità lokali. Nixtieq ngħidu l-paradoss li jeżisti fuq din il-linja tal-ferrovija bil-petizzjoni u f'dokumenti bħala għax jgħidu li huwa investiment essenzjali għall Franza u għall Italja u għall Unjoni Ewropea kollha kemm imma l-istituzzjonijiet Franċiżi dawn l-aħħar 20 sena ħarġu pariri negattivi eh, u regolarment u mingħajr ambigwità Diġà kien hemm ir rapport Grossier u se kwota ċerti paġni fejn jgħidu illi kienu kien diffiċli li jsibu illi se jkun hemm dħul uh, fuq il-linji attwali u l-investiment uh, ovvjament għal dak li huwa l-implementazzjoni tal-rotta u fl-2003 f'rapport ukoll komuni Eh, tal-finanzi u tal-ferroviji f'ċerti paġni tar-rapport insibu illi fil-metodoloġija applikabbli fil-valutazzjoni ta' proġetti ta' infrastruttura studju soċjo-ekonomiċi huma il-bot milli juri l-interess tal-proġett għal reġjuni lokali. Anki l-qorti tal-awdituri fl-2012 tajt illi eh, dħul net huwa negattiv għal sitwazzjonijiet kollha immaġinabbli u reċentament il konsill ta' Orjentazzjoni tal-2018 ikkonsidra illi d dimostrazzjoni u rrit ma marmorriċ illi kien hemm kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi li se jkunu eh, svantaġġ. U dawn l-istudji forsi jibdew wara l-2038 u għalhekk insaqsu wara dak li qalu l-uffiċjali għolja Franċiżi għaliex dan il-progress huma dejjem eh, intendi meta jkun hemm l-elezzjoni Franza biss u għalhekk permezz tas sovvenzjoni tal-Unjoni Ewropea qegħdin eh, narqu bi ċittadini Ewropej. U u ehm, m'hemmx riskju ta' penali li kieku l proġett jieqaf issa imma l-konsekwenzi soċjo-ekonomiċi eh, nistgħu nikkontestawhom u mhix l-epoka tal-proġetti kbar ħafna bħalma minna 30 sena imma għandna bżonn naraw kemm dan il-proġett se jkun diżastru għall-ambjent. Se jkun hemm ukoll konsegwenzi fuq is-soċjetà dawk ekonomiċi u soċjali, ekonomiċi u ċ-ċittadini għandhom bżonn ikollhom dibattitu fuq eh, dan il-proġett għax li kieku ċittadini fl-Italja u Franza ikunu jafu li hemm alternattivi hemm komunitajiet eh, fil-muntanji tal-Alpi illi qed jiddimostraw għax eh, jafu illi se jkun hemm erda sħiħa għall biodiversità Grazzi ħafna smajna il-deputat rappresenza lil Franza, issa Leonora Evi mill-Italja. Nadilek il-kelma. Grazie, President. L-għonet nirringrazzja l-kollega mill-partit tal-ħodor illi bħala eh, membru tal-5 Stella jena ma nistax ma naprezzax eh, il-pozizjoni kontra din il-opera eh, tal-ġen. Aħna Eh, propju ġrani tilu iċelebrajna 30 sena mill-waqa tal-ħajta eh, Berlin. Però jekk xaħat jgħidinna l-lum li dal-proġett ta' infrastruttura li ġi konċepit propju xiftit ġranet wara eh, il-ħajta Berlin jirrapprezenta l-lum triq ta' progress naħseb li ġenna nidbismu. dawn il-li qed jipproponu il-linja il-nexxilom jappoġġaw u jimmexxuħ il-qudiem dan il-proġett. U jena naħseb e- illi x'inhi u x'inhu l-proġett, xinu l-progress illi e- u għabbażat fuq u dan il-proġett sempliċement biex nifrankaw e, sija fil-vjaċ tal- trenijiet tal-prodotti tal-merkanzija u bat li muma dawn il-merkanziji għax aħna ma rajna l-ebda traffiku bejn l-Italja u l-Franza ta' turisti. Kull manna għanna biss għal merkanzija. U qed jgħidulna issa li dana huwa mħabba l-ambjent biex inneħħu l-lorizm, toro u nużaw il-ferrovija minn flok. Però Eh, sfortunatament qabel ma jkun les dan il-proġett għatem bżon ta' 15 jew 20 sena eh, illi se jżid l-emissjoniet fil-fat l-ewwel kilo ta' CO2 eh, illi jirnexxinna nneħħu mill-atmosfera se jirnexxinna nagħmlu da fl-2040. <clears throat> Għal daqstant l-ispejjeż ambientali illi se jkollna naffaċċaw ma propju gbar ħafna u irreversibli illi eh, per eżempju neħu l-ilma fil-blat fil, fil, u, u tnaqis ta', ta din l-ilma eh, ħafna eh, metri kubiċi ta' ilma eh, illi se jitnaqsu eh, u għal daqstant ċittadini Ewropej ma għadhom ma ma jemnux eh, fuq idea ta' progressi li għabbażata fuq distruzzjoni tal-ambjent tagħna. Illum il-progressi fisser li nproteġu l-ambjent, eh, eh, ekonomija ċirkolari, riċiklar, illi namlu biċa xol bħal di, sempliciment biex nżidu il traffiku tal-merkanzija hija ħaġa tal-imoddi, mhux tal-futuru. Grazie. Thank you, Eleanor. And uh, now, Mr. Furor. Grazie, uh, grazie Eleonora. oh, Assessor Furor. Grazie, President. Jena u koll eh, xtaqt eh, mm, nesprimi li ma naqbilx fuq it-tav għax kolħat irrit infrastrutturi iktar moderni u iktar maġla, Però għandhom ikunu uh, irridu jkunu utli. Fl-Italja għanna ħafna minn dawn il-proġetti li ma jservu xej Propju dan l-aħħar ġiet ippubblikata analiżi tal-kosti tal-benefiċċji fuq it-Turin Lyon. Però ħaġu eh, f'konsiderazzjoni eh, l-istimi ta' traffiku u ah, dawn huma l-istimi li għanna nikkonsidraw. Eh, meta aħna niverifikaw dawn l-istimi hija fuq il-merkanzija u uh, l-impatt fuq dan mhux se jkun kbir ħafna. Il-proġett u ta' xi 30 sena ilu fejn il-kondizzjonijiet ekonomiċi kienu ħafna differenti minn dawk tal-lum. Għal daqstant l-istima totali tal-ispejjeż huma eh, diffiċli li wieħed eh, jaġġornhom. U eh, jirriferu biss għat-tunnel ta' bażiku. Però l-orti tal-awdituri f'Franza u koll Eh, araw li l-ispiża hija ħafna ikbar milli kif eh, eh, prevedejna. Barra mill-fatt illi il-xogħlijiet illi se jsiru iktar tard għadhom ma ġewx programmati b'mod fiss se jiddependu ehm, mill-kondizjonijiet ta' saturazzjoni tal-linja u dana ifisser illi qed nirriskjaw li nistgħu nagħmlu biċċa minn dan il-proġett li għat ma, ma, ma, ma, se nirrealizzaw sal axar Aħna qegħdin eh, nitkelmu fuq eh, eh, fuq eh, linja ferro, ferroviarja li miex ma, ma, marbuta ma' postijiet oħra. Il-Movement 5 Stelle għamel eh, battalja kbira oh, kontra eh, dan il-ħela ta' flus. Eh, hemm eh, li li jkollna efficienza u aħna urajna illi spejjes u ħafna iktar mill-benefiċi. U rridu nżommu dan f'moħna. U nishtiq nżid illi fuq din il-battalja il-Moviment 5 Stelle għalina hija ħaġa ta' identità u fuq il-valuri tagħna u kif ukoll fuq l-identità tagħna kif jgħid Beppe Grillo ma nistgħux nerġgħu lura. Grazzi. So, essa surjar. Sure. Ich würde mal zurückkommen zur Petition. Also die Frage ist ja für uns heute, wollen wir die äh, Petition... Äh, Biex immarlu l-petizjoni, il-kustjoni hija, jekk għanix niftu nżomma miftuħa jew nal-qwa. Jiġifieri jekk eh, jekkux favur jekk kontriha. Jiena għandi opinjoni differenti minn dawk tal-ħodor, imma nista' ngħid li nistgħu nal-qwa, għandna nal-qwa. It-tweġiba kienet biżżejjed u allura naħseb li naqbel li nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni. Jiena ħan nitkellem kol jiena l-proposta tiegħi li nżommha miftuħa speċjalment minħabba illi eh, hemm bżonn ta' aktar diskussjoni. Eh, anke kien hemm xi flus illi ingħataw u smajna opinjoni opposta mill-Kummissjoni wkoll fuq dak li smajna mill-kollegi li qegħdin jirrappreżentaw l-ħodor u l-Moviment 5 eh, Stelle u l petizzjonant ukoll għandu opinjoni differenti minn tiegħek, jiġifieri ma naħsibx li hemm raġunijiet għalfejn għandna nagħlquha. Jiena naħseb li għandna nżommuha miftuħa u nitolbu lill kummissjoni għal aktar evalwazzjoni fil-waqt illi nqisu l-opinjonijiet tal-membri tal-Parlament hekk kif e, esprimew ruhom. Tajjeb surjar le ma jidhirx li taqbel. Jiena sempliċement xtaqt e, ngħid li nafejn il-maġġoranza imma e, aħna qed nippruvaw sabiex nagħtu opinjoni ċara lill petizzjonant u għalhekk jina għet li nistgħu nagħlqu l-opinjoni. Nistgħu nagħlqu l-petizzjoni. L-opinjoni għadhom diverġenti, għalija nistgħu nħalluha miftuħa, imma ovvjament kullħat eh, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Forsi ma fimx tajjeb. Eh, għanna ħafna Eh, dokumenti forsi ma ma nafx nistgħu ħallu miftuħa. Nassumi li din hija eh, xi tip ta' battalja li t-tessir fl-istati membri. Jiena tlob l-nalqu għamma nistgħu nżomma miftuħa wkoll. Iv, naf eh, fuq din il-problema u naħseb illi għandna nkomplu nisimgħu fuq dan il każ wara nisimgħu l-opinjoni tal-Kummissjoni. Tajjeb, mela inżommuha miftuħa, is-surjar qed jaqbel ukoll, qed jastieni. Tixtieq talaqa. Mela, tridu nivvotaw? Imma l-maġġoranza naħseb taqbel il-inżommuha miftuħa. Eleonora. Allora, jo Jena nista anki naċċetta li nalqo għal petizjoni għax naf li jem petizjoni oħrajn fuq l-istess suġġett li se jipermettulna fil-futur inkomplu nagħmlu monitoraċ ta' dan il-proġett illi huwa proġett illi taħsara. Però fuq din il petizjoni speċifika nista' najt li nista naċċetta kemm lin nalqoha kif ukoll li nżommu miftuħa. Yes. Yes, I mean, um, I have, uh, I am under the understanding. Jina, et nifem illi se jkun hemm petizzjonijiet oħrajn fuq dan l-istess suġġett u se jkun hemm anki oħrajn wara u Eh, jekk dina nistaw nżommuha, pero meta nqisu li se jkun hemm petizzjonijiet oħrajn nistgħu nagħlqu din għax il-mistoqsija tal-petizzjonant eh, diġà rispondejnija, però huwa veru li jagħti ridu nitkellmu fuq il-proġett. Nistgħu nagħlqu din u nitkellmu mbagħad fuq dan l-istess fuq dan l-istess argument iktar tard. Allora d-deċiżjoni ta' kompromessu huwa li din il-petizzjoni partikolari nagħlquha, però inkomplu dibattitu fl-istati involuti in un bat nistennew il-petizzjonijiet li mis pero il kommissjoni edha uh, t-intervjeni. Issa il kommissjoni il petizjoni li mis 1030 me Raffaella Scattolon Taljana fuq il kancellazzjoni ta' eh, proġett oħra ieħor fuq Brescia u Verona. Eh, il-petizjonant hija preżenti. Ħames minuti, mhux iktar minn ħames minuti, għax qegħdin lura. Grazzi, signor President. Eh, eh, eh, Lejla tajba ringrazzja l-Komissjoni li tatna l-possibilità li diskuti li nista' nitkellem fuq din il-petizzjoni. Dikta qabel kienet fuq Tarin Leon, dina fuq mm, linja oħra ta' ta' oħra li hija Brescia Verona. Dis-suġġett huwa kontroversjali ħafna u jinna 30 sena niddiskutu fil-fatt huma 28 jekk jgħed għasek importanti strategika li xistennejna 30 sena. Eh, irqadna għal ħafna snin u issa sar urġenti li nimxu bih fuq proġett li mhux aġġornat. Eh, fuq proġett li għandu, għandu bżon tal-inqas 10 snin biex jispiċċa. U memx laqqas zida ta' passiġġieri u lanqas tal-merkanziji. Eh, fil-futur Eh, dawn se jċaqalqu bl-elettriku eh, eh, bil-karozzi bil bil elettriċi, kif qal anki il-professur Macro Ponti, illi kien professur tal-ekonomija u pjanifikazzjoni ta' trasport fil-Politekniku ta' Milan. U u kien hemm ukoll esperti indipendenti fil-proġetti għal. U taw l-opinjoni negativa fuq dan l-analiżi kompluta bil-ċifri kollha nistgħu nsibuha fuq il-website tal-Gvern Taljan. U minkejja il-fatt li eh, l analizi hija negattiva qed ikomplu biex jagħmluha. U qegħdin jgħidu illi peress li din hija opera illi ma nistgħux inwaqfuha għax inkella nridu nħallsu multi. Eh, meta eh, fil-fatt Eh, jekk attualment hemm eh, eh, hemm kost ta' xi żewġ biljuni ta' euro u u f'kull każ nifrankaw aħna jekk ma nkomplux din il-linja ferroviarja għax bekk inkunu qed nifrankaw xi biljun. Dawn huma l-punti negativi tal-proġett mhux biss mhux biss ekonomiċi ma anki tal-ambjent u jina inkludejt eh, xi ritratti li għamilt u jina stess fil-postijiet illi se jiġu eh, illi se jiġu se jkunem impatt fuqhom negativ bix xolijiet. Eh, kif ukoll is-santwarju tal frassinu illi u fil-fatt il-patrijiet diġà ġew trasferiti minn dan il-post. U anki hemm xi sintki illi Eh, tkellmu fuq il- fuq il-problema ta' t-nixxif tal-ilma fil-blat. Eh, u dawn l-analizi mumiex sempliciment tiegħi, imma ah, il-persuni kolla u esperti kolla illi qed jitkellmu biex jiddefendu t-territorju u l-ambjent. U fost dawn hemm anki membri tal-Kumitat Kolline Morenike Eh, tal-lak ta' arda eh, u l talbuni li nesprimi anki il-pozizjoni tagħhom. Ir-rappreżentanza ta' territorju ta' soċjetà ċivili l-amministrazzjoni pubbliku edin jitolbu li s revizjoni tal-proġett eh, billi insaħħu il linja eżistenti bit-teknoloġiji disponibli. Din dina hija l-istess linja bejn Suza u Triest. Hemm benefiċi eh, solidi Dana inna nitolbu snin. Eh, pratikament ifisser li kaħna aħna ma nagħmlux se jkunu kontra l-progress u l-iżvilupp. Ah, maħna qed ngħidu li l-progress u l-iżvilupp ta' territorju għandhom eh, jitkejlu bir-rispett tal-ambjent x'valur ekonomiku għanda l-ilma jew l-ispeċi tal-annimali kif nistaw namlu evalwazzjoni ta' santuarju storiku. Kix dannu ekonomiku se jkollu l-irħula li edin fuq il-lak waqt li liġu trasformati bil-xoliet u anki il-persuni li jiexu fil-postijiet li se jiġu mniċsa minn arman isu anki espettiħor, meta nitkellmu fuq dan, aħna nafu li mbagħad hemm l-infiltrazzjoni tal-mafja u l-korruzzjoni. U dawn huma il-forzi li jafsu biex inkomplu. xiftiġi matilu kien hemm notizja illi il-offerti għal uh, tunnel eh, ħadd ma applika għaliha. Uh, dan xi fisser? Ifisser illi l-ispejjeż tal-infrastruttura mhumiex uh, Eh, realistiċi. U um, aħna maħniex kontra progress, aħna kontra li namlu xogħlijiet inutli, aħna mux kontra li namlu uh, eh, taf, aħna kontra li namlu dan il-proġett ta' taf. Dana, dana mhuwiex proġett ta' veloċità olja. Aħna kull ma nistgħu nagħmlu aħjar kiku intejbu il-sitwazzjoni il-linji ferroviari li għandna eżistenti. E, Neqet nala. Nista' ngħid li ċerti affarijiet ma jistawx jiġu kwantifikati fi flus. Il-futur tal-tfal tagħna u tat-territorju tagħna ma nistawx aħna najdu e, umbijaw biex ikonna biex nifrankaw 10 minuti fuq vjaġġ. Grazie. Suħa, Colson, nadilek il-kelma. Grazie ħafna, Signora President. Naseb fuq dan il-proġett hemm bżonn nagħmlu distinzjoni żewġ affarijiet. Is-sitwazzjoni bħala proġett kbir fil-kuntest tal- Eh, trasport eh, trans-Europa u l-finanzjament mill-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Fuq dan l-ewwel punt il-proġett minn Brescia sa Verona eh, sipruħu fil-korritur Mediterran. Umbaġ rikonoxxut ukoll mill-Leġislatur u Konsillu Parlament li fl flimkien favur tar-regolament bħala proġett fondamentali preidentifikat f'dan il-kuritur. Għalina huwa proġett importanti li se jippermetti rabta aħjar, konnessjoni aħjara għal eh, eh, Turin, eh, Nizza, Lione, Nizza u Trieste u se jorbot l-Italja mal-Europa ċentrali u jippermetti illi nikkonsidraw iktar traffiku li jiġi mill-Awstrija u mill-Iżvizzera u wkoll hemm eh, previżjonijiet ta' eh, traffiku tal-passiġġieri sostanzjali ħafna u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq proġett importanti rikonoxxut bħala proġett importanti minn koleġislaturi Ewropej u li jagħmel parti mir regolament eh, fuq it trasport Ewropew. Mill-banda l-oħra, u dan huwa t-tieni punt dan huwa proġett fejn il-Gvern Taljan huwa promotur, jiġifieri qatt ma talab finanzjament għal da fuq dak li huwa l-mekkaniżmu ta' konnettività fl-Ewropa ma kienx hemm sovvenzjoni mill-Budget Ewropew għal dan il-proġett. Grazzi ħafna, Sinjura President. Thank you. Grazzi. Eleonora, tista' titkellem. Grazzi, President. Jiena nirringrazzja il-petizjonant li law li l-assoċjazzjonijiet u l-komitati li l-om jidġiddu snin kontra din il-bicċa oħra ta' TAV fil-bicċa bejn Vresċa u Verona. Għalax il-Kommissjoni diġa għaltinna li li għaxolijiet fondamentali, pero kif għalet anki il-petizjonant hija fondamentali, pero għanda 30 sena. Dana huwa proġett illi ta' 30 sena ilu f'daqqa waħda sar urġenti l-lum. U din li ħaġa stramba ħafna. Umbat, hemm ħaġa oħra importanti li il-Kommissjoni Ewropea bħalissa eh, ma ħadiċ f'konsiderazzjoni li hemm analiżi ġdida ta' spejjeż u benefiċċji li saret dawn l-aħħar xhur illi waslet anki wara ir-risposta li rċevejna mill kommissjoni Ewropea u nixtiekom tikkonsidraw. U dan għaliex ngħidu jiena l-għaxa bażi ta' l-aħħar eh, Ehm, provi u dawn l-analizi u ċar illi hemm telf eh, f'dan il-proġett. Pratikament l-analizi tal-ispejjeż u benefiċċji hija negativi. U dan eh, se jżid ir-riski ta' eh, illi huma esposti għalihom iċ-ċittadini u territorju. Edin nirriskjaw għedin nimminaw siti importanti ħafna tal-UNESCO, eh, siti turistiċi, siti religjużi, riservi naturali eh, ta' animali u ta' arkeologija, kif ukoll protezzjoni speċjali ta' natura 2000, eh, et nirriskjaw anki li jinxef il-lak u anki kwistjoni tal idroġeologija Eh, li se jfixkel l-ilma fil-blat u u hemm ukoll periklu ta' tniġġis tal-ilma taħt l-art u anki eh, il-fatt li se jkun hemm ħafna siti li se jkunu mniġsa kif ukoll se jkollhom jiġu kanċellati ħafna artijiet li bħalissa qed jiġu użati biex Eh, jikkoltivaw l enep eh, u ma importanti għal produzzjoni tal-imbit. Se jkunem, kienem u kol preskrizzjonijiet aħna nishtiqu nevitaw illi naslu għal-ħsara un-bat nipurvaw nirmedjawa. Aħna nishtiqu li namlu minn qabel, eh, namlu prevenzjoni Eh, u nużaw il-prinċipju ta' prekawzjoni, però naturalment itkom tistaqsu illi dawn ir-riski eh, forsi jeżistu, ma forsi jekk il-vantaġġ ekonomiku huwa tajjeb ħafna ta' min wieħed jaffaċċhom, imma risposta hija li m'hemm l-ebda vantaġġ eh, importanti ekonomiku. U allura kif kont qed ngħidilkom qabel fuq l-analiżi spejjeż u benefiċċji li saret dan naħar minn esperti ripendenti sa li hemm telf ta' żewġ biljuni u iktar minn 300 miljun euro. U dana ma jistawx jiġu kompensati la bil multi u mhux qed inkludu laqas il-multi jew il-problemi li jistgħu jaslu għal xi biljun u 200 miljun fil-arkas. Allora, pratikament aħna għal darboħra għanna u dimna unek proġett li ma jamilx sens u kif ettajt anki l-analizi tal-ispejjeż u l-benefiċċji anki fuq dak li għandu xjaqsam ma kemm hemm traffiku eh, fil-fatt eh, eh, isu li memx bħalissa rabta attuali, memx linja tal-ferroviji. Le, illum hemm teżisti diġa linja tal-ferroviji bejn eh, bejn eh, Brescia u Verona. U mhix ħad tiġi saturata, mhix ħad tkun mimlija din il-linja. U l-uniku vantaġġ li nistaw eh, li nistaw niksbu huwa li nifrankaw xi 10 minuti fil-vjaġġ. U dan mhux valla pena eh, eh, ħala argument biex namlu dan il-proġett. Mhix ħaġa serja u lanqas hija ħaġa eh, realistika u qed ħares lejn il-futur. Jiena għal daqstant nerġa' ngħid illi hemm bżonn mill-aktar kmini nabbandonaw dan il-proġett u minn flok ninsistu fuq l-ottimizzazzjoni tal-linja eżistenti billi namlu modernizzazzjoni Eh, dina hija it-triq li għanna nimxu eh, fiha. U għal raġunijiet li jiena semmejt nitlob li l-petizzjoni tibqa' miftuħa għax dana huwa proġett illi eh, għaddej uh, bħalissa u li tintbat itra lill-autoritajiet Taljani u f'din l itra najdu u nitolbu illi dan il-proġett ta' ta' tav eh, nabbandonaw u minflok natu priorità l eh, modernizzazzjoni eh, tal-linja attuali u dan mħabba il-protezzjoni tal-ambjent u tal-benestri ta' ċittadini. Grazie. Grazie Eleonora. Mela rridu hawnhekk inkunu koerenti jekk aħna fuq il-kwistjoni ta' qabel namlu l-istess ħaġa li melna fil-petizjoni ta' qabel. E Surjar ġajt. President naħseb la jħarza nivvutaw. Aħna naqblu biex nalqu, aħna naħsbu li ħjar nalqu il-petizjoni. Eja nivvutaw u naraw kif se niddeċidu. Aħna IPP e kontra. Aħna nixtiequ għanna kworum għanna għaxar deputa għanna għaxar membri tal-parlament prezenti. Il-proposta ta' Sinjura Evi li nibatu itra l autorita italjani dina naħseb tkun ħaġa utli. Forsi nistaw nħalluha miftuħa l-petizzjoni u naraw Eh, eh, x-risposta forsi jirnexxinna nixbu minn l autorita italjani. Tajjeb, mela nistaw nibatu anki tra l autorita u darba nirċevi risposta mbagħad niddeċidu għaw fil-kumitat. Nistaw anki niftemmu b'dan il-mod. Jekk iridu din informazzjoni nistaw nħallu miftuħa l- il-petizzjoni la darba tasal risposta mbagħad fuq livell tal-koordinaturi nistgħu niddeċidu u naħseb li dan huwa kompromess tajjeb. Mela, allora nsegwu l-proposta ta' sinjora ta' Surjar u dan mod speċjali għaliex anki il-petizjonant ma tajtekx il- possibilità li terġa' tirribatti għal żewġ minuti. Imma inti tkellimt iktar mill ħames minuti fil-introduzzjoni. Naħseb li jekk inżommuha miftuħa u li niprovaw n-interessaw l-autorità italjani tkun tajba li, kiva tajba tajt il-petizjonant. Mena neħdu deċizjoni nżammu miftuħa. U anki li nikdbu lill-autoritajiet. Issa eh, minn Spanja 659 tal-2018 minn Samien Martin Sosa minn eh, ta' Ecologists in Action u anki b'kostruzzjoni ta' linja b'veloċità olja bejn Marċena u Osuna fil provinċa ta' Sivilja u fil prezenza tal-petizjonat. U allora inti għandek il-mikrofonu fidejk eh, sur petizjonant għal ħames minuti. Ħames minuti għalik. Bueno, las especies que... L-speċijiet li eh, nsibu fil-zona speċjal ta' protezzjoni eh, tal-asafar zepa f'kampinjas ta' Sevilla ġiet iddekjarata mill unjoni Ewropea para priorità u f'periklu ta' estinzjoni ħafna qabel illi ġiet mibnija l-pattaforma tal-ferrovija minn ġifiri mod trasversali fl-Andalusija, ġifiri mill mill-vant sal-punent. U għalhekk l-għan u lini tal-petizzjoni tagħna huwa dan il-ferrovija transversali illi jaqsam 13 km ta' żona speċjali ta' protezzjoni tal-asafar. L-awtorizzazzjoni ambjentali ġiet bħala urġenza jew għaddiet bħala urġenza bħala proġett ta' interess ġenerali imma ma jeżistix raġuni għal interess pubbliku pubbliku għas-sigurtà jew għas-saħħa. Is-sentenza tal-Qorti tal-ECJ qalet li l-Ispanja ma adottax il-mezzi neċessarji protezzjoni tal-asafar u hemm Eh, periklu illi l-abitats naturali tal-ispeċijiet ta' li stessivili jmorru għall-ar u Spanja format il-Kummissjoni illi għalissa m'għandix intenzjoni illi tkompli dan il-proġett tal-ferrovija. Attwalment is-sitwazzjoni hija din. Il-pattaforma kif inhi mibnija għandha 14-il metru għal 13-il kilometru u miż-żewġ naħat hemm ukoll struttura permanenti. Jiġifieri hija mibnija però mhux użata u l-impatt l-iktar gravi għall fawna qegħdin naraw eh, fuq il-ostaklu li hemm għax din twassal għal frammentazzjoni tat territorju eh, f'parti eh, tal-ċereali tipiċi fejn hemm l-iktar ehm, ehm, nukliju importanti ta' dawn l-asafar otis tarda fl-Andalusija u qed ġib magħha eh, problemi għall speċi tiġi katalogata mill-Unjoni Ewropea bħala priorità u f'periklu ta' estinzjoni. U għalhekk fil-fatt l-ispirtu tad direttiva hija li nvalutaw l-impatt qabel ma jkun hemm l-eżekuzzjoni tal-opra tal-proġett, il-Kommissjoni qalet illi l-valutazzjoni tal-impatt aġġornat u ta' kwalità tajba punta tluq tajjeb imma is-soluzzjonijiet ta' twissija minn Spanja kienu abbażi ta' valutazzjoni ex post. Jiġifieri wara, wara li biċċa kbira ta' l-opra diġà kienet mibnija u diġà kien hemm l-impatt ovvjament u għalhekk ma tistax nagħmlu valutazzjoni ta' impatt Eh, ta' kwalità tajba jekk m'hemmx eh, segwitu min-naħa tal-popolazzjoni ma nistgħux insowu l-affarijiet wara meta l-pattaforma diġà kienet mibnija mingħajr ma nkollna fidejna varjabbli u dati li jkunu aġġornati. Fil-fatt, hemm żewġ soluzzjonijiet, żewġ alternattivi jew nagħtu użu ġdid għal din il-pattaforma bħal pereżempju użu ta' Eh, għal-ħin liberu, jew nippreferi t-tieni alternattiva jien li kieku illi ħallu l-affarijiet kif huma u u dawn il-partijiet illi huma tal-widin u fejn hemm veċetazzjoni u nħallu illi l il kampanja il-pajsaġġ tieħu over il-pjattaforma u għalhekk dawn huma l-ispeċijiet li huma eh, protetti u li huma huma l-iktar mill-qotin minn dan il-bini u għalhekk insaqsu l-Parlament Ewropew biex jistiden il-Kummissjoni Ewropea illi eh, jitbiet minn din l-istrateġija li ma jaċċettax dawn il-fatti li diġà saru jikondru għalina huwa frodi tal-liġi u nitolbu il-Parlament jesiġi mill- Renju ta' Spanja illi abbanduna proġett illi diġà ġie ddikjarat illegali mill-ICJ. U għalhekk eh, aħna ma rridux illi dawn ir-rotot ta' veloċità eh, erdu 13 km ta' żoni sensibbli u għalhekk eh, aħna nixtiequ navvanzaw u niġġieldu kontra t-telf tal-biodiversità, nagħmel taqsira billi ngħid lill l-ekoloġisti tal-azzjoni jitolbu l-Parlament Ewropew illi insisti ma' Spanja illi jirtira l eh, proġett mod definittiv għax jolqod dan l-ispeċi tal-safar u jkun f'konformità mad direttivi ta' ġestjoni ta' spazju natura 2000. Eh, konkludi jekk jogħġbok. L-estate, grazzi ħafna. Grazzi, Iva. Lele, kelli l-aħħar sentenza biss. Bata di wkoll. ma nitilfux il-fragment ma nitilfux il-biodiversità mħabba l-frammentazzjoni. Grazzi ħafna min-naħa ta' dan il kumitat Issa ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni lil Daniel Fernando Gomez. Eh, DG Envi, grazzi ħafna. Signora President, grazzi lill petizzjonanta Issa, eh, brabta ma' din il-petizzjoni nixtieq nagħmel dawn ir-referenzi għal dik li hija sentenza tal-ECJ tal-24 ta' Novembru tal-2016 hawnhekk dikjeru r-Renju ta' Spanja kien ehm, rispetta l-obbligi tiegħu imposti mid-direttiva fuq l-asafar kif ukoll tal-habitats u bl-implementazzjoni ta' dan il-proġett ta' ferrovija ta' veloċità għolja u dan fl-2007 diġà kien sospiż u fl-2009 ukoll <clears throat> Hemm bżonn li ngħid ukoll li f'din is-sentenza li CJ stima li t-talba tal-Kummissjoni Ewropea fejn Spanja ehm, kien ukoll anzi siten l-Komissjoni l bijat minn dan l-istrateġija u r renju ta' Spanja kellu jadotta l mezzi neċessarji biex ikun jista' jimplementa s sentenza tal-ICJ. U l kummissjoni Ewropea ċċekkjat iva li kien hemm implementazzjoni ta' dawn il-miżuri u l kummissjoni Ewropea saqsiet l-Ispanja eh, wara xahar mis-sentenza li ma kienu dawn il-miżuri previsti u l-kalendarju previst għall-implementazzjoni u l-parti eh, tal-budget għall-implementazzjoni ta' dawn il-mezzi. Kif qalet ukoll il-petizzjonanta, Proposta ta' Spanja kienet li tagħmel valutazzjoni tal-proġett li kellu bħala għan illi ikun hemm eh, il-ħsara li kien hemm minħabba l-proġett parzjali tal-linja ta' ferrovija ta' veloċità għolja tal mod manjera li jkunu jistgħu jidentifikaw il-mezzi ta' tisvija u ta' kumpens adegwati biex minimizzaw kemm jista' jkun il-ħsara għal dawn l-asafar. Dan ċifiri eh, il-qorti tal-ġustizzja eh, kienet ħarġet din is-sentenza u għalhekk il-Kummissjoni ħasbet li din is-soluzzjoni kienet tkun kieku punta tluq tajjeb biex tidentifika l mezzi ta' tisvija neċessarji kif kien propost mis-sentenza tal-ICJ. Issa, ir-Renju ta' Spanja u wera l-intenzjoni tiegħu illi ma jkomplix mal l-implementazzjoni ta' dan il-proġett. l awtoritajiet Spanjoli żammew informati lill kummissjoni regolarment mill-evoluzzjoni ta' dawn il-mezzi skont sentenza tali CJ u mill-aħħar informazzjoni li ċevejna bħala kummissjoni jagħmlu referenza għal valutazzjoni ex post tal-impatt ambjentali illi mbagħad waslu għal bidla eh, fid-dikrazzjoni inizjali adottata mill-2018. Attwalment qed ikunu definiti il-mezzi xirqa skont il-konklużjoni ta' din il-bidla tar regolament fuq l-impatt ambjentali u l-Kummissjoni qed tkompli tagħmel skrutinju ta' dawn il-mezzi biex tiżgura ruħha fl-implementazzjoni tajba tas sentenza tal-ECJ. Attwalment, il-valutazzjoni ma' spiċċaġġ, il-valutazzjoni tal-sitwazzjoni, imma l-Kummissjoni Ewropea taħseb illi l mezzi implementati minn Spanja mhumiex adegwati tkun eventwalment eh, forsi tibda l proċedura previst l-artiklu 160 ta' TFEU u tagħmel rikors quddiem l-ECJ u titlob l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna lilek interventi min-naħa tal-MP se kjoġobkom? No għaj ningun intervent. Memx intervent. U għalek na mm, mela aħna bħala proposta naħa tal-presidenza nħallu miftuħa din il-petizzjoni u ntolbu l awtoritajiet spanjoli kompetenti li formaw il kummissjoni fuq il-mezzi adottati biex jgarantissu l-implementazzjoni tas sentenza tal-ICJ. U għalhekk nixtieq nirringrazzja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 u nagħti l-kelma lill kummissjoni Ewropea minnu fi ħaxa petitolant mhux qawqijat. Pascal Voigtmans. Thank you, thank you. Grazzi. L-ewwel nixtieq ngħid kemm huma importanti il reġuni transkonfinali. 30 eh, fil-mija jgħixu f'dawn ir-reġuni u jikontribwixi għal 30% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Allora huwa importanti li nsaħħu li żvilupp ta' dawn ir-reġuni u dan uh, japplika anki għal frontiera bejn Franċa u Spanja. U anki eh, il din iż-żona wkoll għandha importanza kbira ta' żvilupp futur. Sissa dan ir-rabta transkonfinali ġiet appoġġata f'żewġ sorsi l-ewwel net fil-intrek biex jistimulaw il-kooperazzjoni transkonfinali 2.7 miljun euro li kien ifukat fuq l-evalwazzjoni ta' territorju u anki għall iżvilupp u eh, l-impatt ta' tunnel. U mbagħad hemm żewġ proġetti li huma appoġġati minn naħa tal- Connecting Europe, Europe Facility. U f'Ġunju eh, u dal-aħħar selezzjonat anki proġett ieħor u sissa hemm appoġġ għal 10 miljuni punt mill-Connecting Europe Facility illi iktar effokata fuq il-preparazzjoni teknika ta' xogħlijiet tal-mina u anki mm, biex jagħmlu upgrade tal-istazzjon ta' Kanfrank għal daqstant emma poċ għal xogħlijiet ta' preparazzjoni u biex jappoġġaw anki l-iżvilupp tal-linja u biex jiżviluppaw il-30 eh, eh, km li għadhom mhumiex lesti. E Però d deċiżjoni aħarija hija eh, fidejn iż-żewġ stati membri biex jikkompletaw fejn hemm noqqas ta' linja. Grazzi ħafna. Signor Arias. Sur Arias. Grazzi ħafna President Mella. L-ewwel qabel kollox xejn nirringrazzja l kummissjoni tax-xogħol li qed tagħmel u meta nitkellem mod indipendenti wkoll. Aħna ma nixqux li rivendikazzjoni storika, speċjalment tal-gvern ta' Aragon f'Spanja, tfisser ftuħ mill-ġdid ta' din il-linja ta' ferrovija eh, bejn Kanfra eh, u Oloron. U dan tista' jkun ta' preġudizzju għal dan għal din il-priorità tal-pożizzjoni tal-partit politiku tagħna. U għalhekk dawn huma żewġ kwistjonijiet illi għalina jaqbdu id fit. Jiġifieri għandna l-linja tal-ferrovija bejn Kanfrank u Oloron li hija waħda storika u li tista' tajjut eh, eh, tgħin l merkanzija tgħaddi minn dan it-territorju u din hija petizzjoni li aħna nixtiequ nħalluha miftuħa. Nasbu hija deċiżjoni tajba għaqlija għal dak li huwa l-ftuħ minn ġdid u aħna nixtiequ li l-Parti Franċiża hija disposta illi titratta din il-kwistjoni fl-ambitu politiku għax fil-fatt eh, għandna bżon bżonn Issa fuq il din il-parti eh, fej fejn qegħdin nitkellmu fuq il-parti eh, Spanjola ma rridux lanqas li nkunu ta' preġudizzju għal dik li hija l-iktar il-konnessjoni bejn Franza u Spanja kif ukoll il-Portugal. Għax wara kollox il-ferrovija għandha Eh, valur u li mhuwiex biss limitat għal eh, livell reġjonali u għalhekk għandna bżonn nkomplu bl-avvanz li kellna dawn l-aħħar snin u l-pożizzjoni Franċiża wkoll tagħmel parti mill-Connecting Europe biex inkunu nistgħu navvanzaw ukoll fil-parti tramuntana tal-Montanji tal-Pireneys. U għalhekk hemm bżonn ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn Franza u Spanja biex ikun hemm avvanzi ġodda bil-ftuħ eh, tal eh, dawn il-muntanji. Grazzi ħafna. Muchísimas gracias. Pues después de haber escuchado ¿no? la comisión y... Grazie, wara li smajt il-Komissjoni. <clears throat> u membru tal-Komitat tagħna nista' ngħid li nistgħu nħalluha miftuħa din il-petizzjoni għalix kif għalet il komissjoni Ewropea, hemm il-proposta hija tajba fuq eh, dan il-din ir-rabta u u din hija eh, eh, kollegament transkonfinali nħallowa miftuħa biex il komissjoni Ewropea tkun tista' anke tina informazzjonijiet iktar lem fuq din il dan il-kollegament kif meta timxi l qudiem il-xogħlijiet. Issa nistgħu ngħaddu għal punt 27 tal-2015 imres għamin ċittadin ta' Slovakkja fuq il-modernizzazzjoni ta' sezzjoni ta' passaġġ mill-ferrovija Slovakka fl ipozzi Mikulax il-awtur mhuwiex prezenti, allura nati il-mikrofonu direttament li rappresentant kommissjoni eh, Digi Reggio, Jarov Stanka. Gra grazzi. Grazzi, Signora Presidenta, li tajtni il-mikrofonu, jina ser naġornakom fu informazzjoni riguardanti il-kwestjoni. Il-kas tal-modernizzazzjoni tal-, -modernizzazzjoni tal eh, ta' din il-linja ferroviarja ġiet diskussa f'ħafna drabi fil-Kumitat eh, Peti. L-ħar darba li tkellimna fuq dan il-punt kienet fl-2017. Il-Kummissjoni segwiet din il-kwistjoni minn dakinhar sa u l-petizzjoni għada eh, ġiet imżamma miftuħa. U nixtieq ninformakom fuq l-iżviluppi minn l-2017 sissa fuq dan il-proġett partikolari unatikom l-informazzjonijiet li rċevejna minnant il-Ministru ta' Trasporti Slovak illi qed jagħmel ġestjoni ta' dan il-programm. Allora l-ewwel punt huwa huwa illi l-investimenti problematiċi illi kien pont eh, illi kien suġġett ta' petizzjoni ġi esklus kompletament mill-proġett u mill-evalwazzjoni ta' impatt. U instabet mod iktar u minqas bejn iż-żewġ partijiet tal-belt eh, ġiet eh, adottata u anki proġetti oħrajn, spejjeż oħrajn ġew mnaqsa. Barra minn il-proċess IA li għamilna referenza tiegħu fl-2017 bħala risposta għal petizzjoni imbdiet fil-2018 u attualment qiegħed fil-istadju tal-opinjoni esperta u dan suppost se joħroġ f'nofs Novembru ġifiri dawn il-ġranet u dan l-istudju se jkun ikkompletat f'dawn il-ġranet. Jena nixtieq nikkonferma illi l-lan tal-proġett u għal-modernizzazzjoni tal-proġett linja doppja eh, eżistenti illi eh, taqqat Slovakkja mill-punent għal-vant 160 eh, a sezzjoni li timxi fuq veloċità ta' ta' 160 km fil-sija u l-linja hija ta' 18 km. Mm, meta wieħed is li riżorsi finanzjarji disponibbli Eh, disponibli għal Slovakkja mhumiex biżejjed għal biex jiġi implementat il-proġett, allora l-proġett huwa konsiderat li se jiġi konsidrat fil-perjodu li jmiss. Għax anki għax il-proġett mhuwiex matur biżejjed biex jiġi implementat attualment. U dan jfisser li dan huwa eh, żvilupp ġdid minn l-aħħar li għamilna rapport l-Komitat Peti fl-2017. Nista' niżgura Jina zgur illi eh, il-Kommissjoni eh, eh, set tkun se, se, se, se, se tapprezza il rizultat il, il tal-informazzjoni li se toħroġ issa f'Novembru. Grazie. Grazie ħafna. Għaw xie intervenzjoni tal-kollegi, ma nafx, mux qed nara jismek. Onorevoli Slavakov. Grazie. Grazie. Il-petizjonant sfortunatament ma jistax ikun prezenti biex jaqra eh, dak li sanaj dilkom jien. Dina miex biex problema ambientali ma anki soċjali. Il-kollega minnaħat tal-Kommissjoni għalinna kważi kollox, imma l-problema għawnek huwa li għanna finanzjament moħbi bil-finanzjament Ewropew taħt e, e, l-idea ta' proġett Ewropew il-belt tixtieq tibni infrastruttura u torpot mal-proġett. Il-proġett huwa tajjeb imma jista' jkun anki aħjar ħafna drabi il-bliet jaraw proġetti bħal daw bħala eh, bħala infrastruttura blaħlas. Allura pratikament x'qed isir qegħdin jinkludu proġetti li m'għandux jaqsam xej mm, u bħala investiment indott. Umbat jistennew li jirċevu kontribuzzjonijiet Ewropej. Dina hija użanza pjuttost imxerda. Eh, billi wieħed jotteni finanzjamenti eh, eh, hija anki mezz biex eh, wieħed jottieni anki permessi għal proġetti ikbar. Skont informazzjoni reċenti pjan ġdid għal evalwazzjoni ta' impatt ġi prezentat sa' fejna fien il-pjanijiet kollha ġew rifjutati sissa, però għal xi raġuni misterjuża għadhom parti, għadhom inklużi fil-master plan. Mhuwiex ċar kif il-proġett se jkun finanzjat u hemm suspett illi qed jiġi moħbi bħala modernizzazzjoni. L-impatt tal-proġetti relatati mhux qed jiġi konsiderat Il-dokument jgħid li ġi konsidra Jaspers, imma il-materjali ma jurunix x'inhuma l-kommenti ta' Jaspers. Għal dastant aħna nixtiequ namlu prevenzjoni tal-finanzjamenti ta' proġetti li mandom xasmu xejn u nixtiequ li l-modernizzazzjoni tal-trasport tal-ferroviji għandha tkun konformi ma' regoli. Il-proposta tagħna hija li l-Parlament kompli jimmonitorizza il-modernizzazzjoni ta' trasporti ferroviari. Il-petizzjoni għanna nibatuha eh, fl-opinjoni tiegħi lill-Kumitat ta' Trasporti biex jaraw jekk hemmx każi simili ta' modernizzazzjoni ferroviarja. Eh, u anki lill-Kumitat Envi aħna nistennew għad dokumenti ġodda minnaħ tal-Kummissjoni, bat il-Parlament għandu jibat ittra l-Ministru ta' Trasporti fi Slovakkja biex jesprimi eh, tħassib fuq il-dewmin eh, tal-proġett li huwa pjuttost twil u naħseb li hemm bżonn jittieħdu miżuri u l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa sakemm il-Kummissjoni toħroġ b'konklużjonijiet aħarin. Grazzi. Grazzi ħafna. Memx iktar intervenzjonijiet, allora aħna niproponu li nżommu l-petizjoni miftuħa u niproponu li nibatu ittra l-autoritajiet ta' Slovakkja f'dan il-kas l-Ministeru ta' Trasporti u nitolbu li kunem eh, evalwazzjoni ta' impatt tal-modernizzazzjoni tal-linja ferroviarja u nistaw anki nitolbu pari ġdid l-Komitat tal Trasporti tal-Parlament. Aħna fil-fat diġa minna talba eh, fuq l-istess proġett li l-om u nistaw namlu referenza eh, u namlu dan u meta wieħed iqis li l-uniku deputati li li tkellem hawnhekk eh, talabna namlu dan. Uh, Tajjeb, u namlu ek, allura. U issa naddu għal punt numru 28. Nuove presentata por Joachim. Għanna petizzjoni ta' Joachim Schulz mill-Ġermanja fuq il-raba pakket tal-ferrovija. U għalek mux qiegħed hawnhekk allura eh, għanna ir-rappreżentant ta' DigiMove Kommissjoni Jan Sherp. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm... Grazie, Il-Kummissjoni jiddispjaċija l-opinjoni negattiva tal-petizzjonant fuq dan il-raba pakkett ta' ferrovija. fil kummenti bil-miktub aħna karisna l il-punti uh, wieħed wieħed u weġibnijom. Allura nixtieq nitkellem fil-qosor bħala Eh, fuq il-raba pakket b'mod ġenerali. Eh, il-settur eh, ferroviarju huwa għalif ħafna pajjiżi u jkun hemm ftit possibilità ta' investiment u għalhekk is-servizz madux jimxi mar-rekwiżiti meħtieġa u għalhekk il-leġislaturi fl-2016 introduċew ir-raba pakkett u għalhekk eh, kien hemm il kundizzjonijiet ta' għafa sabiex inaqsu l-ispejjeż u b'hekk ikun hemm iktar servizzi offruti ehm, għal eh, ħtiġijiet tal-konsumaturi u hemmhekk kien hemm numru ta' elementi regolamenti maquda fuq il-rolling stock u biex jagħtu s-sigurtaw din hija xi ħaġa ġiet garantita mill-Aġenzija. L-istandardizzazzjoni tal-dawn ir-rekwiżiti jiġifieri t tnaqqis tal-ispejjeż għall manufatturar tal-komponenti u iktar ftuħ tas-suq sabiex niżguraw li jkun hemm servizzi aħjar u iktar irħas għas servizzi. It-talbi tal-attender kienu pożittivi anke fil-qasam reġjonali Ġermaniż u kien hemm it-tnaqqis fl-ispejjeż. Dawn dan l-ifrankar issa jistgħu jiġu investiti f'servizzi li jistgħu jiġu mtejba ħafna mill-punti li kienu nagħlqu reġgħu infetħu ġifieri issa anki għal żoni eh, rurali hemm servizzi aħjar. Hemm ukoll iktar sigurtà eh, fit-trasport u allura irrid ikun hemm eh, għarfien speċjalizzat u għarfien tajjeb tar-rotot biex hekk ikun hemm sigurtà ikbar u n-nies eh, ikunu jafu eh, b'dak li qed jiġri u għalhekk hija xi ħaġa li tiġbed iżjed dan qed isir ukoll ehm, bħala l-aħjar metodu għall-ambjent tat trasport. U dan sar rob kontribuzzjoni għall-ambjent madwar l-Ewropa. Grazzi, hawn xi talbiet għall kelma fuq dan il-punt. Ma nafx forsi eh, nista' ukoll noħġ bil-proposta tagħna illi nikkonkludu l-analisi ta' din il-petizzjoni u jista' jkun hemm forsi xi problema speċifika fuq l-implementazzjoni eh, ta' wieħed minn daw is-sitt test leġislattivi tar raba pakkett tal-ferrovija. Iva nagħmlu hekk mela punt 29 Iva, ngħidu li petizzjoni għamalu għamela punt 29 petizzjoni 0069 tal-2019 minn Gunaj Mehmed Bulgaru fuq il-perjodu ta' mistrieħ ta' kuljum imnaqqas għal xufiera ta' trakkijiet provdut mill-pakkett ta' mobilità ngħaddi l-kelma minnu fih l Federik Rasmussen ta' DG Move fisem il-Kummissjoni għax il-petizzjonant mhux hawnqiegħed. Grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Mela, jiena nixtieq nindirizza żewġ punti li saru mill-petizzjonant l-ewwel nett fuq il-possibilità eh, li sewwieqa jkollhom waqfa eh, ta' kuljum ta' disassijat. Din eh, fil-fatt hija ġa possibbli skont ir-regoli attwali imma importanti nenfasizzaw ukoll illi l il perjodu ta' tal-inqas 11-il sija Eh, ta' waqfin eh, u l-possibilità li tieħu disasijat hija ristretta bil-liġi. Imbagħad il-petizzjonant qed jitlob li l sewwaqa jitħallsu skont il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż fejn huma jiġu skjerati eh, u l- il-Kummissjoni tħoggostajt li l-Kummissjoni bħala parti mill-ewwel pakkett ta' mobilità hemmhekk speċjali fuq regoli għas-settur tat trasport ta' toroq. Għamilna proposta issa dan palissa eh, din il-proposta fil kunsill u fil-Parlament qegħdin jiddiskutu l proposta sabiex naraw kif nistgħu nħallsu lil sewwieqa skont il-paga minima tal-pajjiż li qegħdin fih huma. Jiġifieri aħna naħsbu li dawn il-punti diġà huma koperti minn tal-Kummissjoni kemm fil-liġi attwali jew inkella bħala parti mill-pakkett ta' mobilità li qed jiġi diskuss bħalissa. Grazzi. Hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt? Le. Ma kienx hemm ma kienx hemm interventi fuq dan il-punt mela proposta tagħna huwa illi nżommu miftuħa din il-petizzjoni u nibata batuha l-opinjoni lill kumitat Tran tal-Parlament Ewropew biex hekk it-Tran tal-Parlament kien diġà eh, għaliva għar għal rapporters li kienu maħturin eh, għal negozjati fuq suġġetti differenti u biex ikun hemm dialogu li jkun trilogu u għandastant kif qed nistennew dan il-ftehim definattiv inħallu l-petizzjoni miftuħa biex ikollna iktar informazzjoni fuq dan id-dialogu miftuħ għan negozjati fuq dan il-pakket. Grazzi ħafna. Issa mmorru għal punt 30 petizzjoni 0098 żbar 2019 minn persuna ta' nazzjonalità Bulgara f'isem Steffi Trans 13 il-firem fuq il-verifiki tal-mistrieħ mill-awtoritajiet Franċiżi fuq il-ħolje Bulgaru. Ngħaddi l-kelma lill rappreżentant tal kummissjoni Federica Smusa għax il-petizzjonant mhuwiex magħna. Grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Mela, għal darboħra nista nagħti messaġġ pożittiv aħna konxi tal-kwistjoni illi ġiet imsemmija mill-petizzjonant u aħna fil-fatt konna f'kuntatt mal-awtoritajiet Franċiżi u iċċarajna l-awtoritajiet Franċiżi u awtoritajiet oħra fejn kien hemm il-problema li ma jistgħux jitolbu lill-sewwieqa b'dok dokumenti li jipprovaw illi il-waqfa tagħhom tal ġimgħa kienet fil-vettura, ma sarx fil-vettura. U rajna li eh, eh, ma smajniex biktar il-menti ta' dan it-tip u allura bħalissa aħna nasbu ma ġejniex informati biktar eh, sitwazzjonijiet bħal dawn U allura aħna nikkonsidraw li din il-kwistjoni bħalissa hija solvuta. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Zambaski jekk jogħġbok. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми Grazzi, Sinjura President, kollegi. Naħseb li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa mhux biss għax il-prassi deskritta Eh, ma twaqfitx imma li hemm ukoll dimensjoni ikbar. Kull min jaf eh, fuq is-settur tat trasport jaf li mhumiex l-awtoritajiet Franċiżi biss li qegħdin jiddiskriminaw eh, kontra l bulgari il-Rumeni, l-Ungariżi, il-Polakki, in-naħa tal-Ilvan tal-Ewropa kollu. Il-Pulizija Franċiżi ġeneralment iwaqfu t trakkijiet li ġejjin mill-Ilvant Eh, tal-Ewropa. Din hija diskriminazzjoni u ipokrezija. Il-verifiki li jsiru eh, fit-toroq eh, ma jisirux għas-sigurtà, il-mira tkun illi jipprevenu lil sewwi milli jasal fil-destinazzjoni tiegħu fil-ħin. Huma jridu illi dawn is-sewwieqa jisiru gastarbajters u allura eh, din hija xi ħaġa li qed fixkel eh, il-kummerċ f'dawn il-pajjiżi. U allura jekk Franza għadha parti mill-Unjoni Ewropea, għalkemm Macron qal li preferi nies barranin li jaħdmu. Naħseb illi Franza għandha timxi mar regoli mhux tiddiskrimina diskrimina Eh, ma dawn is biex ma jiffixkrux il-kumpaniji eh, Bulgari. Mbagħad xi ħaġa oħra kwistjoni ta' postbox companies. Trak eh, li kellu 39 katavru ta' nizbiet ta' mizi li staff fir-Renju Unit dan ġie reġistrat minn kumpanija letterbox irlandiża imma dinja xi ħaġa illi ehm,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 Eh, mit-Turkija qatt ma jitwaqfu jistgħu jagħmlu li jridu fl-Ewropa u ma tażbux li din hija xi ħaġa daqsxejn stramba kif jista' jkun hemm restrizzjonijiet fuq trakkijiet mill ewropa tal-Ilvan. Din hija xi ħaġa li verament sorprendini jiena naħseb li għandu jkun hemm sanzjonijiet severi fuq Franza. Skużani, eh, niskuża ruħi mal-rappreżentant tal-Kummissjoni għal din ir Din il-prassi għadha qatt ma waqfet, għada qatt ma twaqfet u dan huwa abbuż u fil-każ eh, jiena naħseb li dan huwa każ ta' korruzzjoni wkoll. U naħseb li l-politika ta' gvern ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea mm, naħseb li l-Kummissjoni għandha timponi sanzjonijiet fuq Franza u Franza għandha tidentifika l persuni responsabbli u għandhom jitneħħew mis-sistema. Naħseb li sanzjonijiet aktar severi għandhom jiġu imposti fuqhom u nittamaw ukoll li iħallsu l multa multa li għandha titħallas minn Franza. E, din il-petizzjoni m'għandix tingħalaq. Hekk kif kien hemm il-pjan ta' Macron u daħal fis seħħ e, saret ovvja illi hemm min irid fil il-merkanzija fit-toroq mill ehm, vant tal-Ewropa. Franza mhix qed eżempju tajjeb ta' demokrazija u ma nafx x'taħsbuntom fuq din. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa kellim li miss. President. il-Kummissjoni Ewropea taf fuq dan din il-petizzjoni u jiena personalment iddiskutejt dan is-suġġett ma' partijiet interessati oħra. U għalhekk jiena nixtieq nagħtikom ftit informazzjoni fuq każ speċifiku li mhuwiex wieħed iżolat. Bħalissa il-liġi Franċiża tagħmilha possibbli illi jekk ikollok eh, sewwieq illi jiddeċiedi li qatta' il-waqfa tiegħu tal-ġimgħa fit-trak, l-awtoritajiet jistgħu jimmoltawh. Imma eh, kien hemm trak, kien hemm sewwi illi eh, ġie multat għaliex ma kellux irċevuta mingħand lukanda. Ġifieri ma setax jipprova illi fil-fatt ma kienx fit-trak imma fil-fatt kien ġo lukanda. U allura din hija xi ħaġa assurda għaliex jista' jkun illi forsi fer f'Airbnb jew għad tant xi ħbieb imma xorta waħda l awtoritajiet Franċiżi imponu multi ta' 75 euro l ewwel infrazzjoni, imbagħad 350, imbagħad 750 euro u allura eh, dawk li qed iġorru l-merkanziji ħafna drabi qed ikollhom ħafna problemi. Kien hemm każ ta' 7000 euro ta' multa fuq sewwieq Bulgaru eh, fl-Awstrija. Din ma sax inkomplu sejrinnek, għaliex meta aħna naqadna mal-Unjoni Ewropea, għallulna irridu li ħanadmu f'ambjent fejn ikun hemm il-kompetittività u għandna ħafna banek barranin u entitajiet barranin u issa qed jgħidulna li m'għandniex inkunu kompetittivi, allura nina naħseb li din il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u għandha tintbagħat lill kumitat Tran. Grazzi. mikrofonu. Grazzi. Sur Vince. Grazzi, President. Jiena naħseb li ħafna minn dak li tqal mill-kollegi huwa vera għaliex naraw illi il-sewwieqa ta' trakkijiet mill-periferija tal-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk eh, konstantament qed jitwaqfu mill-awtoritajiet Eh, speċjalment fil-stati ta' Franza u eh, l austria Irridu nħarsu lejn dan il-każ bħala parti mill-istampa aktar ġenerali, ġifiri parti mill-pakket ta' mobilità, niftakru illi din hija marbuta ma' dibattitu b'saħħtu ehm, fi dan eh, il-gruppi tagħna u dan huwa din hija xi ħaġa li għaddejja fit-trilogu u petizzjonijiet Eh, bħal din jew anke dik ta' qabilha li hija marbuta direttament mad dispożizzjonijiet tal-pakkett ta' mobilità. Irridu naraw se jkunu r-riżultati tan-negozjati forsi mhux se jkollna soluzzjonijiet għall petizzjonijiet kollha li għandna fuq dan is-suġġett imma naħseb li xorta waħda bħala kumitat tal-petizzjonijiet għandna nżommu dan, eh, dan is-suġġett din il-petizzjoni miftuħa. Grazzi ħafna warla li smajna lil kulħadd il-proposta tal-Presidenza hija li tibqa' miftuħa il-petizzjoni. Il-membri kollha tal-Kumitat talbu li nebatu lill kumitat Tran għall opinjoni tiegħu huwa minnu kif qalet il-Kummissjoni u l-kollega Vince kif il-pakkett ta' mobilità qiegħed fasi ta' trilogi wieħed mis-suġġetti illi se jiġu eh, diskussi u hekk nħallu l-petizzjoni miftuħa sakemm naraw kif kunu għaddejjin it-trilogi bil-pakett tal-mobilità. Din hija l-proposta għal din il-petizzjoni. Taqblu, grazzi ħafna. Issa mmorru għall petizzjoni li jmiss punt 31 Iva, punt 31, petizzjoni 1447 sbarra 2016, prezentata minn ċittadina Ġermaniża Anita Krause talba għal emenda tal-artiklu 9.2 tar regolament 161561 sbar 2006 fuq l-armonizzazzjoni ta' ċerti ta' ċerta leġislazzjoni soċjali relatata tat trasport bl-art. Għandek ħames minuti, Signora Krause. Iva. Signora Anita Krause. Nadilek il-kelma. Ħames minuti, koċbok. Tak, ich wollte... Grazzi. Lejla tajba, jiena nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel nett tal-li tajtuni l-opportunità sabiex nitkellem. Din hija marbuta mal-artiklu 34 tal-2014 biex ninżamm dan huwa marbut mal-ħin tax-xogħol. Din hija xi ħaġa illi għandha tinkiteb. Imma xorta waħda fir regolament 561 tal-2006 eh, hawnhekk qed nitkellmu fuq ċertu attivitajiet li jiġu meqjusa b'mod differenti sa dawn x'jistgħu jkunu. Irridu niskuraw illi dawn jiġu eh, imniżla għaliex l-affarijiet mhumiex ċari peress li mhumiex miktubin. Eh, hemm ħafna sewwieqa illi isuqu distanzi twal u mbagħad wara eh, jibda jgħat il-ħin iktar tard. Din tagħmel differenza kbira għaliex huma ħafna drabi ikunu sejrin id-dar, ehm, ġiri jkunu fit-taxis u ġiri jkun hemm seba' kollegi li jridu Eh, jitwaqfu fil-djar tagħhom b'taksi madwar il-Polonja kollha. Mbagħad kultant jirġgħu jibdew jaħdmu il-ħadd flaxija, ġifieri il-ħadd wara nofsinhar jkollhom jerġgħu jitilqu. Dan kollu għandu bżonn il-ħin ta' mistrieħu u għalhekk ir-regolamenti għandhom bżonn ikunu aktar preċiżi, għandhom ikunu definiti aħjar. U din tiġi nizla bħala il-ħin tax-xogħol. Ah, edna l-ħafna drabi l-post tax-xogħol u mbagħad hemm il-post ta' residenza, jiġifieri konsegwenza loġika tkun illi dan il-ħin għandu jiġi inkluż, jiġifieri il-ħin sa xħin tasal fejn it-trakk u dan mhux qed jiġi inkluż. U allura is-sewwieqa li jkunu ilhom eh, xi 15-20 siegħa fuq it-triq ikunu qegħdin jipperikolaw mhux biss lilhom nifisom manka lilna u kull min ikun qed fit-triq u allura naħseb irrid ikun hemm sigurtà kif suppost madwar l-Ewropa. Il-kollega tiegħi se jkun qiegħed iżid xi ħaġa ma' dak li qed ngħid jiena. Xtaqt biss ngħid ukoll illi jiena wkoll sewwieqa ta' trakk u jiena tkellimt mal-kollegi waqt li nkun fit triq nixtġi nitkellem fuq il-tamir digitali. Eh, eh, fejn għandna artiklu 34 u 26. fil-165 tal-2014 aħna nitkellmu fuq il-ħin tax-xogħol imma mhux fuq il-ħin tas-sewqan u eh, it-takograf jiġifieri dak li jkollok fuq wara tal-trakk tista eh, daħal numru hemmhekk imma jekk inti tissuq għal 10 sigħat imbagħad tkun qed qatta' ħin issuq karozza mbagħad ħin issuq it-trakk u allura Smajna fuq il-posta residenza li anke li torqod fit-trakkijiet. U il-posta tal-sewwieqa waqt li qed waqt li qed iħottu trakkijiet. huwa dritt eh, tiegħek li inti tmur lura d-dar u tara t tfal u lura t trak id-dar. Ma dan id-dritt issa mhux qed jingħatalhom għaliex il-ħin mill-45 siegħa qed jitnaqqar minn dan il-ħin illi huma jkunu qegħdin jistrieħu. Dan il-ħin tal-mistrieħ eh, qiegħed jiddaħħal fil-vettura, fit-trak, hemm bżonn li jkun hemm tamir diġitali illi jaħdem b'tali mod e, kif kienet fil- e, kif kienet qabel, ġifieri inti ddaħħal il-ħin fuq dan id-disk. il-sewwieq mux se jagħmilha b'mod volontarju, allura importanti naraw illi l ħin ta' standby u l-ħin tax xogħol jiġi inkluż bħala xogħol bħala ħin tax xogħol. Jiena kont sewwieq ta' trak u jekk dan kollu jiġi inkluż bħala parti mix-xogħol mela allura rridu naraw kif ħan inkluduhom kollha. Għandek il-ħin ta' standby u naħseb tista' tinkludi l ħin hemmhekk. Grazzi. Nisimgħu mill-Kummissjoni issa. Is-Sur Frederick Rasmussen. Grazzi, Sinjura President. it tweġiba tagħna lill petizzjonant jkun illi l-Kummissjoni taqbel bi sħiħ illi s sewwieq għandhom bżonn kundizzjonijiet soċjali aħjar u ħaqhom imorru lura id-dar regolarment, m'hemm l-ebda eh, dubju. Imma dwar il-mistoqsija speċifika fuq il-ħin ta' waqt ta' mistrieħ u ta' sewqan, inti probabbilment konxju illi il-perjodu ta' transitu ma jistax jiġi inkluż bħala perjodu ta' sewqan u ta' mistrieħ. Issa meta l-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha bħala parti mill-pakkett ta' mobilità f'Mejju tal-2017 kellna konsultazzjoni konsultazzjoni online fejn kulħadd kellu l-opportunità li jagħti l-opinjoni tiegħu fuq x'għandu jkollha l proposta Imma ikolli ngħid li dan il-punt ma tqajjem jiġifieri li ninkludu il-ħin ta' transitu eh, jiġi inkluż fil-ħin ta' sewqan ma ġiex inkluż u allura din dan ifisser illi m'hemmx din il-proposta fih u allura mhux se jiġi diskuss bejn il-Kunsill u l il parlament U għalhekk dan huwa dak li nista' ngħid, aħna nkunu nistgħu nieħdu nota tal-petizzjoni tiegħek u la darba r regolament jirda jiġi revedut nkunu nistgħu ninkludu dan il-punt. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjur Vincent. Elnök asszony, Jina rajt xi problemi meta ħaris l din il-petizzjoni għaliex normalment aħna nagħtu l-appoġġ tagħna meta jkun hemm e, petizzjonanti li huma konċernati e, direttament u se smajna lobby min-naħa l-oħra uħud mill-argumenti huma tajbin u, u smajna mill-kummissjoni, imma ma naħsibx li għandna ngħidu li l-sewiqa mill-pajjiżi tal-pajjiżi tal-Ilvant eh, għandhom huma żvantaġġati minħabba li eh, għandhom distanzi twal mill-Ewropa eh, ċentrali. Jien naħseb illi huma għandhom jikomplu jagħmlu xogħolhom u dejjem jimxu f'konformità mar-regoli. Dan imur għal kontrarju tal-petizzjonijiet ta' qabel, naħseb nistgħu nipproponi li nagħlqu din il-petizzjoni minħabba illi l-ewwel pakkett ta' mobilità jitkellem fuq il-ħin ta' mistri fid-dettall u dan huwa din hija sensla ta' dak li qegħdin naħdmu fuq fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, żewġ minuti għal petizzjonanti. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid. Mhuwiex ċar meta nitkellmu fuq il-kompetizzjoni bejn il-kompetizzjoni ta' kompetizzjoni bejn is-sewwieqa tal-Ilvant u tal-Punent. il sewwieqa tal-Punent xorta jridu jaħdmu u m'għandix taqsam mal-ħin ta' waqfin lanqas. Xtaqt inwieġeb malajr malajr. Dan mhux qed nitkellmu fuq il-ħinijiet ta' mistri, imma qed nitkellmu fuq il-perjodu tas sewqan. Għandek it-trak ipparkjat fil-ponent tal-Ewropa. 60% tas sewwieqa ġejjin mill-Lvant tal-Ewropa u l-vetturi tagħhom huma ipparkjati fil-punent tal-Ewropa. U ftit imorru lura fil-Lvant u għalhekk il-sewwieqa jridu jmorru lura d-dar b'taksi eh, kull ftit ġimgħat jew kull xahar uħud minnhom kollu jittiċċaqalqu u dan il-ħin mhux qiegħed jiġi meqjus u dan huwa ta' periklu għat traffiku ieħor. Jiġifieri għandek il-ħin tas-sewqan u l-ħin tal-ivvjaġġar dawn iridu jiġu inklużi ma jinistawx ma nistax taqadhom it-tejn f'salt. Grazzi ħafna lill petizzjonanti tal-li kienu hawnhekk magħna dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet wara li smajna l-Kummissjoni kif ukoll il-membri ta' dan il kumitat il-proposta tiegħi tkun bħal proposta li kelli qabel. Jiġifieri nħalluha miftuħa għax għaddej l-analisi fit trilogu tal-pakett ta' mobilità u l kumitat stess tagħna qal il-Komissjoni qalet ukoll illi fil-futur meta jkun hemm revizjoni tar-regolament inkunu nistgħu nikkonsidraw din il-petizzjoni u għalhekk inħalluha miftuħa u nittamaw illi ikun hemm affarijiet ġodda fit trilogu kif ukoll fil-mobilità eh, ta' fil-pakett tal-mobilità dik